lejn l-ħar ta' xar wara l-plenarja ta' Strasburgu jkonna laqat, eh, laqat oħra dwar l-agenda tagħna tal-lum. Jina xtaqt illi eh, narek taqblux miħaj li imbidlu l-ordni tal-affarijiet ta' dal-ħodu minħabba rapporters u għalek aħna qegħdin niproponu illi il-medjazzjoni tal-assikurazzjoni u l-dokumenti um, um, ewlenin um, li qegħdin fl-aħħar ta' dalodu nbidluhom u anka ikonna il-suq eh, intern u il-misleading marketing dossier ikunu fl-10 u nofsnes 5 u fl-10 u 50 minuta. Mela, s-sarija zaħira qabel ma nibda bil-puntow li taqt l-ewwel net eh, eh, ninforma li l-membri illi kena zjara fil-Kroazja li kienet tajba ħafna għajna ma Nivin Mimichert li huwa fil-gvern tal-Kroazja u għajna ma mal-ministri u kena kena laqat eh, komprensivi ħafna mal-organizzazzjoni tal-konsumaturi u organizzazzjonijiet oħra morna mhux biss Zagreb manka split fejn kena laqat mal-gvernijiet lokali u dawk reġjonali u rappreżentanti tagħhom dwar il-prospetti tagħhom fil-subija tal-Unjoni Ewropea ġifiri il-laqa kienet waħda importanti u utli ħafna u inni ringrazza l buzic Matic għal um, kooperazzjoni u lajnuna mit-tim tiegħu kellna għalhekk um, eh, kemm jista' jkun laqat flan għasin possibbli. U anka eh, vjaġġajna matul eh, il-lejl bej Zagreb u Split u anka irnexxinna ma nitilfu lil ħadd sakemm wasanna. Ħajkonna aktar informazzjoni dwar dan għal koordinaturi aktar tard għanna xi minuti għal um, l-20 ta' fraru għal 4 ta' marzu dawn uh, aħna għan isuhom adottati jekk ħadd ma joġġezzjona għandu issa għal punt u lini illi ħajkun uh, f'kull laqa li konna millum il-qoddim u din hija li konna ġornament għal membri u għal pubbliku dwar eh, il-negozjati importanti li l-Kumitat huwa involut eh, fuqhom dwar fejmit fuq l-ower għalli kena żewġ trialog din il-ġimgħa u ħajkon aktar il-ġimgħa id-dieħla u għalhekk ir-rapporter u xedew rapporters kollha huma biżlin ħafna palissa Eh, anka jiena u it-tim kollu ta' li staff. Eh, jiena eh, fil-fatt indurom kollha daw għalhekk kandidjarju ħajiex pakka bil-appuntamenti ma qed inħoss li qed isir kol progress reali nishtiq nistiden il-Filip Juvan issa li jatina formazzjoni dwar il-rapport tiegħu dwar il-loti tal-konċessjonijiet un bat naddu għal l-rapporters l-oħra li għani fosto Mark Tarabella u Bernadette Vernio u uh, rapportar l-Onorevoli Rojtova u anka il-rapporter ta' Harber tal il uh, u ta' Konstant Le Grip u kol wara dwar il-kodiċi tal-Unjoni uh, Doganali. Mela, Monsieur Jouvent. Nadilek il-mikrofonu. Grazie ħafna, President. Tajab ħafna. Fil-diskussjonijiet illi kena fit-trialogu fil-laqat tal-Kunsilli ġifiri, kena eh, laqat tekniċi fuq artikli partikolari li aħna eh, dornijom paragrafu paragrafu mill-wieħed sa l-40 minn barra il-wieħed il-15 u l-15 a illi mbagħad ħanitrattawhom aktar il-qudiem eh, għax għandhom punti komuni mal-xiri mal, mal pubbliku kena laqat formali ta' trialogu, l-ewwel laqat kienu, kienu osservazzjoni biss, konna bil-qeda nħarsu lej xurxin u naraw, niprofaw naraw eżattament l-oppożizzjoni xkella f'moħħa, kulħadd qatt eh, kwiet u attent eh, fuq l-imġiba tiegħu u nħarsu lej it-tekst differenti man bat li ġara il-bira kien illi kien hemm żviluppi pożittivi ħafna wara diskussjonijiet għax il-Kunsill għamlu xi kummenti fuq il-kompromessi illi li aħna konna ippreżentajna dawn ma kienux formalizzati imma ħafna minnhom huwa probabbli li fil-ġranet li ġejjin se jkollna Eh, tekst li ħankunu bilna fuqom. ħajkunu soddisfaċenti mux bissalina manka għal kunsil fuq punti preċizi li rridu niddiskutuhom bejn il-shadows u nuħduhom lura lejn il-kunsil dwar il-riskju ekonomiku il-definizjoni tal-ved eh, biex wieħed isib anka fil-rigward tal-limiti minimi. Emma 8 miljuni u 5 miljuni involuti. U um, kem se jdumu għaddejjin il-konċessjonijiet hija xi ħaġa li rridu niddiskutuha bejn ix-shadows qabel ma nerġgħu morru lura lejn il-kunsill. L-affarijiet se mhux ħażin U nispera illi fil-ġranet li ġejjin ikonna eh, anka bili li mis u malaqat fil-25 ta' april ħanħarsu lejn id-derogi eh, fil-setturi 8 fil-servizzi soċjali u l-governanza fil-43 u anka fil-11a Uh, punt li huwa politiku li huwa importanti ħafna kena l-mandat aħna li niddiskutu ħanka bl-intervent tal-Kummissarju u hemm bżonn li insibu rezoluzzjoni għal problemi tal-ilma dan fil-11a u ħanitkellmu dwaru fil-25 ta' April jiena nasab illi um, il-11 a hija deroga eh, eżenzjoni eh, ma nistawx nistgħux eh, impoġġu ċertu affarijiet qabel oħrajn, irridu nid-diskutu l-artiklu 11 qabel eh, bħal 15 eh, fid-dan it-trialogu fir-rigward tal-xiri publiku. il-11 u l-15, ġifiri, ma l-kollegi tana anka fil-11 fejem l-eżenzjonijiet u jem id-derogi, ġifiri wara li kunem il- Eh, trialogu hija kwestjoni li rridu nikkoordinaw ma' segretarjati ma' kif qegħdin tifmu tajjeb l-affarijiet mixin sow grazzi ħafna il-rapport huwa wieħed inkoraġġanti naħseb li tajjeb nejdu u kol punti komuni fejn ħajkonna trialogu ma eh, anka Sur Tarabella u Giovan, Sur Giovan. Nadu direttiva ta' xiri Publiku u l-Onorevoli Gepard ħat għamel rapport taħħa. Grazie ħafna, eh, Signora President. Għanitkellem bil-Franċis għax il-not li għandi qoddimi huma bil-Franċis u ktar faċli għalija. Mela, huwa jaqbel ma dak li qal l-Onorevol Xuvan u l-artiklu 11 u 15 għandna niddiskutuhom l-ewwel u l-artikli relatati flaqa konġunta. L-anta dan kollu huwa illi ikonna approċ konġunt fuq dawn iż-żewġ dozjers meta wieħed iqis li huma relatati ħafna. Umbat ikonna trialogu war, wara il-xiri uh, publiku u 26 ta' marzu l kien um, kienem l l-aħħar laqa. L-ideja kienet il inħarsu lejn l-artiklu 4 u uh, dwar l-attribuzzjoni tal-artiklu u anka fir rigward tal-ftehmiet kollettivi kien hemm biss kambju ta' l-opinjonijiet bej il-Kunsill u l-Kummissjoni. Aħna tħanna f'aktar dettall. Eh, anka spjegajna il-paragrafi u l-relevanza tagħhom il-paragrafi li huma mirati li jagħmlu l-SMEs aktar eh, f'pożizzjoni aħjar mill qegħdin fija il-46 eh, dwar ix Republiku l-idea tal-Parlament kienet illi innaqsu il-livell minn tlieta għal tnejn eh, eh, tassu u anka tkellimna dwar is-solidità finanzjarja tal-kumpaniji infushom il-Kummissjoni u l-Kunsill żammu pożizzjoni soda fuq dan il-Parlament aktar tard aktar tard eh, għal li l-artiklu kien fil-fatt punt li ma kinux se jċedu fuq u l-Kummissjoni aċċettat eh, Pero il-Kunsil uh, huwa xettiku fuq dan. Il-54-2 dwar uh, il-wieħed jaqleb il-proċedura ta' selezzjoni Il-Parlament kien les li għamel li għacċetta dan sa kemm ikun hemm miżuri stretti li jassikuraw illi l-applikazzjoni tal-kriterja ta' esklużjoni u l eh, eh, trasposizjoni ikun hemm trasposizzjoni uniformi kullimkien Eh, anka fi rigward tal-offerti ta' tenders baxxi ħafna il-Parlament kellu la poċ tal-Komissjoni kontra il-Konsil anka dwar il bordijiet li jiġġudikaw eh, il-Parlament iħoss li huwa importanti ħafna illi niġġieldu kontra il-dumping soċjali u ambientali Il-55 wieħed dwar il-kriterji tal-esklużjoni ma kien hemm bil dwar emenda żgħira fil-formulazzjoni fil-lingwaġġ. L-oppożizzjoni tal-Parlament għal derogi fir rigward ta' ċertu interessi eh, edammek għax l-affarijiet huma vagi. Il-rapportel wera illi kien les li jagħmel eċċessjonijiet u jekk eh, l-affarijiet ikunem referenza ċara eh, fihom għal eh, saħħa pubblika il-66 il-kriterju għawek u għadwar il-loti tal-kontratti irridu nħarsu lej l-opinjoni tal-partijiet l-oħra, il-67 dwar il ispejjeż tal-ċiklu tal-ħajja. Eh, il-bazi il tal-Kunsill għandu bazi soda u il-Parlament jista' jaqbel ma' ċertu affarijiet ma' ċertu inklużjonijiet ta' ċertu spejjeż fir-rigward tal esklużjoni soċjali. Dan huwa dawn huma noti ta' Mark Tarabella biex ngħidilkom eżattament kif qegħdin l-affarijiet f'dan il qasamina naħseb li l-progress qiegħed isir u kif qed fil-bidu Mark Tarabella jaqbel illi ikonna din id-diskussjoni konġunta tal-artiklu 11 u 15 2015 fuq eh, il-konċessjonijiet il-Parlament għal mill-bidu net li dan eh, kien pakket konġunt u eh, fl-aħħar rridu naraw li jkun hemm il-konsistenza fih dan it-tekst li huwa importanti ħafna grazzi ħafna. Jina lesin uħu mistoqsijiet mill-membri l-oħra fl-aħħar tal-laqa. U eh, l-Honorable Venue miex edha għawek eh, mill-ħar laqali kena. Nishti nejt il-trialogu li jmiss ija fil-24 ta' April. bil forsi tukonna trialogu iħor, għawihet mux bizzejiet u eh, eh, ovvjament hemm ħafna xogħol tekniku f'dawn il-tipi ta' files u għalhekk f'dan l-istadju nixtieq ngħid illi eh, ħafna ġabi ċittadini ma jirrealizzawx kemm hemm dettalji tekniċi li wieħed irid idur Eh, specialment meta jisiru bidliet eh, tekniċi minnaħa tal-kunsill li mbataħna aħna rridu narawhom u napprovawhom. U dan jieħu ħafna ħin u biex l-affarijiet isiru sow. Mela, nistaw eh, nkomplu wissa bil-NLF il-pakket tal-injament Iħan iprovaw nadottaw l-ewwel parti tal-pakkett biftajim għal-Kunsill anka fil-rigward ta' ċertu artikli u hija bil-tagħkom aktar qudiem tina anka eh, informazzjoni dwar il-bilanċ ta' dan il-pakkett dwar il-recreational crafts li għadna għadin id-diskutuwa, nixtieq ngħidilkom li l-grupp ta' ħidma tal-Kunsill qed jagħmel ħafna progress fuq dan il-dossier u kif qedtilkom qabel fil-fat kienem ħafna mendi minn tana li ġew aċċettati u jina fiduċjus li fit-8 ta' Mejju jina nkun lest li nilħaq bil ma' rapport rapporter ma mal-shadows mal-kunsil fuq pakket li huwa sodisfaċenti ħafna. Għandu ħafna mill-emendi fih tal-parlament. Iġifiri, jek kien qed iddubi tal-influenza tal-parlament, issa qed jara permezz ta' dan li ħafna mill-idejat tagħna fil fadġow inklużi u adottata adottati mill-kunsil wara diskussjonijiet fuq livelli tekniċi anka mal-speċjalisti ta' dawn it-tipi ta' crafts ta' divertiment, recreation National Crafts. Dwar il-kodiċi tal-dwana, jiena eh, kelli laqa ma l-Onorevoli Le Grip, sfortunatament ma setiċ tiġi, imma hija tal-bitni nati rapport eh, eh, dwar dak li sar u jiena kontent li namel dan kena trialogu il-tlita um, filodu kienem ħafna xol tekniku fuq dan il-pakket illi issa aħna u koll bilna ah, mija u għamilna progress anka fuq il-punti politiċi ta' dan il-fajl. Xorta, pero, għatanna l-emendi ta' kompromess li rridu niprezentaw għam il-Konsil li qed naraw huwa li naħseb ħajrna xina naqblu fuq il-pakket kollu kemm huwa anka tal-emendi kollha fir-raba trialogu fit-23 ta' April dan u lantana, ovvjament sakemm il-Kunsill jagħmlilna offerti raġonevoli. Għamilna ħafna xogħol fuq l-atti ta' implementazzjoni u dawk eh, delegati na napprezza jekk eh, il sur Majer Eh, Sur Majer, jek joġbak, jek t-diskuti xie affarijiet, mur diskutijom barra, għax għed eh, t-tellifna. Il-pakket sar ħafna xogħol fuq eh, fih fuq l-atti delegati u dawk ta' implementazzjoni dan huwa xogħol ibes ħafna għax qed nitkellmu dwar aktar minn mitt att delegatu ta' implementazzjoni u hemm aspetti li aħna qabilna fuqhom illi dawn ħajjiġu fit-tekst bażiku ta' direttiva u mhux eh, eh, soġġetti għal delegazzjoni. Naħseb naqblu fuq dan anka qabilna fuq punti tekniċi għanna xie kustjoni pendenti dwar l-oriġni tal-prodotti tal-oġġetti u għatridu e, u kol naqblu fuq id-data tal-applikazzjoni punti uħar importanti li naxtaqt nejdilkom fissem il-Sinjura Legrip u illi minħabba li aħna maħnisa nilħu ftajim għal-issa ġifiri probabli ikun salulju Eh, qabel ma nilħu il-ftejmem din il-qabża bejn il-leġislazzjoni attwali doganali u dik il-ġdida. Il-Komissjoni adottat proposta il-bira proposta leġislativa separata li temenda id-data tal-applikazzjoni tal-modernizzazzjoni ta' dan il-kodiċi tal-kodiċi eh, doganali biex bekk ikon l-qafas legali adattat. Il-proposta tija E, illi naddu il-mandat l-Onorevoli Megrib biex hija tkompli għaddejja mm, b'dan għax għandu xaqsa ma' dan il-pakket u jkollha shadows jaħdmu magħha. Fit-tnej, fis-7 ta' Mejju rridu nadottaw rakkomandazzjoni dwar din il-proposta u l-koordinaturi u l-membri jirċivu kopja ta' dan minna li hija paġna biss ta' leġizlazzjoni u mbagħad inkomplu nikkonkludi nikkonkludu negozjati tagħna fit trialogu biex bekk nkunu nistgħu nadottaw il-pakett kollu kemm huwa. Dan huwa rapportijaj ta' l-Onorevoli eh, l-Grip illi jikkonkludi naħseb jiena il-rapporti illi eh, kena ma nafx kawx eh, xi punti oħra illi hawn min jixtieq għajem issa. Jekk le, u naħseb li le, mela jiena nirringrazzja r-rapporters u tim kollu li kien qed jaħdem fuq dan u nistgħu ngħaddu issa għal punt li jmiss l-opinjoni tal-Onorevoli Pavanas għal drittijiet tan eh, nisa fil-Kumitat tal-Affarijiet Legali kienet eh, proposta konġunta dwar il-bilanċ eh, bejn is-sessi f'dawn il-kumpaniji li jkunu kwotati fil-borza. Għaw xaħat li jgħat jirrapprezenta l-grip u xaħat mill-PPE. Mela, L-Onorevoli Gaparro kol ħad titkellem għal SND. Nadilkom il-mikrofonu biex inti tista' tippreżenta l-opinjoni tiegħek. Grazzi President dan huwa rapport, il rapport konġun bejn fam u ġuri u hemm bosta kumitati li qed l-opinjoni tagħhom u nittama li tagħna mill-punt di vista ta' suq intern tkun waħda sostantiva u tiċċara xi ftit dan id-dossier kontroversjali. Il-proposta għandha lan illi jkun hemm gwaljanza fost is-sessi fit ta' deċiżjoni u li ġiżat il-pul attwali fil-boards tal-kumpaniji skont id-dejta 15.8% tal-bord tal-kumpaniji l-kbar kwotati bħalissa eh, dawn il-karigi huma mexja minn nisa u s-sitwazzjoni kienet waħda li ma kienx taqsek maġla u kien hemm żieda ta' 0.6% biss fis-sena. L-istudji juru illi jekk kun hemm aktar nisa fuq il-bordijiet eh, dan ikollu impatt fuq is-suq intern u fuq ir-riżultati tal-kumpaniji, riżultati ekonomiċi u d-dejta tal-Eurostat li n-nisa jikkontrollaw 70% tad-deċiżjonijiet tal-infiq tal-konsumaturi. Dan ifisser illi jekk nipromovu il-teħid ta' deċiżjoni u l-ugwaljanza fost is-sessi ser jfisser li jkun hemm aktar għażla u bekk jiena ħejjej din l-opinjoni mill-punt di vista tal-kompetenzi tal-kumitat tagħna jiena ħejjejt tliet gruppi ta' emendi l-ewwel waħda hija dwar il-funzjonament tas-suq intern aktar nisa f'pożizzjoni maniġerjali jistgħu jagħtu perspettiva akbar f'rigward tal-aġir tal-konsumaturi u l-għażla tal-konsumaturi, għażliet tal-konsumaturi jistgħu eh, jżidu ċ-ċifri ta' beħ juri li hemm relazzjoni pozittiva bejn id-diversità fost is-sessi fuq livell oli ta' eh, livell oli maniġerjali u l-profitabilità tal-kumpaniji pat pozittiv fuq il-prestazzjoni finanzjarja tal-kumpaniji hija voluta hawnhekk u tista' tiġi monitorjata u preżentata bħala prassi skambju tal-aħjar prassi. It-tieni grupp ta' emendi dwar il-ċertezza legali għal kumpanijina favur id-direttiva pala għodda sabiex ikun hemm sistema legali armonizzata fl-Unjoni u din il-leġislazzjoni hija importanti fuq livell tal-Unjoni Ewropea għaliex il-kumpaniji b'operazzjonijiet transkonfinali jeħtieġu għafas legali affidabli u koerenti sabiex jibbenefikaw bisħieħ mill-aċċess suq internu jkollhom riżultati ekonomiċi biżejjed Nuqqas ta' ugwaljanza fuq il-proċess ta' teħid ta' deċiżjoni jista' jkollu impatt negattiv fuq is-suq intern. It-tielet grupp huwa dwar is-sitwazzjoni ekonomika fl-Unjoni Ewropea. Jiena nemmen illi jekk ma nużawx bisħieħ il-popolazzjoni kollha fil-karigi tal-bordiet tal-kumpanija dan jista' jmajna l-ekonomija tagħna u l-irkupru l-irpiljar tal-istrutturi finanzjarji tagħna u koll il-kapaċità tal-kapital tal-bnedmin. Jiena wkoll fl mndta tiegħi nitlob sabiex il-membri motivaw il-kumpaniji sabiex joħorġu b'rapporti dwar il-prinċipju ta' gwaljanza ġenerali, gwaljanza fost is-sessi u kol sabiex isawru il-politika ta' rizorsi umani tagħhom sabiex tappoġġa il-pipeline ta' talent femminili irridu niżguraw ukoll konformità ma' artikolu 23 tal-Karta Drittijiet Fundamentali 8 u 157 ta' trattat. Fl-aħħar nett jiena nixtieq insemmi illi l-iskadenza għall emendi hija nhar l-erba illi ġej 17 ta' April f'nofsinhar. Grazzi. Grazzi. Filip Juvan, titkellem fisem il-Sinjura Legrip, ek joġbuk. Grazzi, President, Iva, il-kollega Kostans Legri, rapporter għal PPE, et nitkellem fisima u ser naqra l-kontribuzzjoni tagħha. Nishtiq nirringrazzja l rapporters għal opinjoni jaqrata b'interess kbir għaliex il-kustjoni kollha tas-sem tan-nisa f'attivitajiet ta' livell u li attivitajiet ekonomiċi għax ħaġa tassew essenzjali hija għandha l-approċċ globali tar rapporter u tappoġġa bisħiħ il bosta direttiva tal-Kummissjoni nixtieq nfakkar ukoll illi hija kollha kellha l-opportunità illi tgħid fl-aħħar skambju ta' femijiet illi kien wasal li żmien illi naħsbu dwar il-promozzjoni ta' regolamenti imma dan biss mhuwiex biżejjed u Huwa importanti illi napplikaw l-affarijiet. Bħala rapporter tal-PPE hija talbet sabiex aħna ngħidu illi jattappoġġa tappoġġa bost emendi 235 u disa b'mod partikolari. Hemm xi dubji iżda fir-rapport il- numru tal-emendi marbuta ma' artikoli tad direttiva huma legalment mhux ċari u ma mandomx intenzjoni tajbin. Artikolu 8 per eżempju nistaw nfaslu ħaħjar, Sinjor Legrip tejt illi f'dawn l-aħħar snin aktar minn 60% tal-persuni illi ħarġu mill-edukazzjoni għolja huma nisa. Ma nix għalfejn għodun argumentaw aktar hawnhekk id-differenza bejn in-numru ta' nisa u rġil fil-boardrooms ftit ta' snin wara li jintemmu l-istudji hija ħaġa li ma nistgħux niġġustifikaw rridu nibdluha. Naqsuha. Dwar l-emendi li qed tixtieq tressa hija tirreferi għall-lan tad direttiva skont artikolu wieħed u dan il-għan jista' jinkiseb biss jekk tiġi mħarsa il-kultura ekonomika tal-bosta stati membri tisħaq dwar il-kriterji ta' għażla ta' amministraturi taħt erba' tlieta u din dawn il-kriterji għandhom ikunu ġusti fost il-sessi. Apparti minn hekk għanna nieħdu passi xierqa sabiex e, ikun hemm dispożizzjonijiet tad-direttiva hija ma tirrifjutax l-idea li tiddefinixxi aħjar il-kuntest u tisħaq dwar il-flessibilità għal drittijiet tal-kumpaniji. Lan ta' artikolu 6 et jagħti eżenzjoni għal dawk il-kumpaniji illi għandhom ċertu livell ta' impjegati is-Sinjura Legrib hija favur dan iżda hija tħoss illi dan ser ikun soġġett għal dibattitu f'ħafna partiti politiċi differenti biex tikkonkludi Sinjura Legrib tħoss illi d-deċiżjoni id-diskussjoni fix-xhur illi ġejjin se tkun waħda sinċira, waħda li trendi flimkien ma' rapporters u shadows. Grazzi, Signora Gebhardt. Iva, grazzi, President. Signora Het kella titlaq l-ura lejn pajiza minħabba li eh, kella eh, mewt fil-familja tagħha għalek tal-bitni sabiex eh, jiena nirrappreżenta hawnhekk. Għedin nitkelmu dwar żewġ kwistjonijiet ta' prinċipju hawnhekk is-Sinjura Legrib u Sur Giovan qalu biċċar illi illi llum għandna l-aqwa ġenerazzjoni ta' nisa kwalifikata aktar minn qatt qabel u bekk iżda fl-istess waqt dawn għandhom aċċess limitat għal eh, f'kumpaniji kbar u fit-teħid ta' deċiżjonijiet fi kumpaniji kbar din hija xejra fis-soċjetà tagħna li rridu naħdmu dwarha ma nistgħux nikkuntentaw bl-affarijiet li ksibna diġà sissa. It-tieni net qegħdin naraw li f'kumpaniji kbar u anke f'dawk gżar. hemm dan il-limitu illi qiegħed jirrestrinġi lin-nisa. Fl-istess waqt networks b'saħħithom ta' persuni li diġa jafu xulxin ta' sess maskili illi għodu jallokaw il-postijiet ta' xogħol il-xulxin u bekk in-nisa ma jkunux jistgħu jieħdu dawn il-karigi. U bekk aħna nħadmu l-proposta tal-Kummissjoni u il-kollega tappoġġa ir-rapport ta' Sinjura Parvanova għaliex dan għandu approċ pożittiv. Ir-rapporter mod partikolari fil-labbozz tagħha Tisħa dwar id-diżugwaljanzi fid-dispożizzjonijiet u fir-ruoli sabiex ikun hemm ugwaljanza. U tiġi stabilita l-ugwaljanza fl-istati membri fl-istess waqt tisħa' illi l il funzjonament tas-suq intern hija tiġi mxekkel u l-istess qed tiġi mxekkel l-aċċess tal-kumpaniji fl-Unjoni Ewropea. Fuq dan ma nix dubju, iżda sinjura, rapporter taħseb illi aħna irdu naraw li ġustabiliti standards komuni. Hemm bżonn ta' ċerta disċiplina fl-istati membri sabiex jiġu mfasla is-soluzzjonijiet xirqa li jirriflettu tradizzjonijiet tal-istati membri. Dwar il-kamp ta' applikazzjoni issa. Is-Sinjura Parvanova f'emenda sitta tissuġġerixxi illi titneħħa eċċezzjoni illi hija marbuta mal-fatt illi hemm ċertu kumpaniji fejn ir-rappreżentanza tas-sessi hija nqas minn 10 fil-mija tas-suq tax-xogħol u hawnhekk is-Sinjura Head taħseb illi hemm bżonn ta' dibattitu dwar il-konsegwenzi li jista' jkun hemm minħabba din il-sottorappreżentanza. Irridu naraw x'inhu mal-vantaġġi u l-iżvantaġġi rigward ta' emenda disa. Sira ħed u jiena ninsabu xi ftit ċettiċi. Dan forsi Bax ftit il-valur tal-konsegwenzi għall-intraprizi jekk huma ma jikkonformawx mar regoli. Aħna ma naqblux ma din, seru konna bżon bżonn ta' diskussjoni dwarha. Sabiex nikkonkludi nixtieq ngħid li hemm tliet punti li sinjura Head u l-grupp tagħna tassew jagħtuhom importanza l-ewwel net. Aħna rridu niżguraw illi ikun hemm dispożizzjonijiet trasparenti u miftuħa fir rigward tal-reklutaġġ tal-personal fuq il-boards eżekuttivi għaliex sallum rajna li l-bibin kienu magħluqa ma kienx hemm xi mekkaniżmi ta' tendering ta' offerti u bekk hemm bżonn ta' proċedura trasparenti Meta jkun hemm post battal sabiex in-nisa jkunu jistgħu japplikaw bil-libertà kollha. Fir rigward tal-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-direttiva li qed tiġi proposta, aħna rridu nikkonsidraw bir-reqqa jekk u ser napplikaw din lill kumpaniji kwotati fil-borza biss jew inkella lill intrapriżi l-kbar ukoll. Għaliex hawnhekk hawn sogru illi il-kumpaniji il-kbar li huma kwotati fil borza jippruvaw jaħarbu mir-regoli din dan huwa suġġett li aħna għandna niddiskutuh sew l-aħħar punt dwar is-sanzjonijiet. Is-Sinjura Head u il-grupp tagħna jaħsbu illi tkun idea tajba illi aħna nżidu xi ftit is-sanzjonijiet sabiex dawn is-sanzjonijiet ta' bilħaq jolqtu fil-laħam il-ħaj lil kumpaniji u jġeluhom jikkonfermaw mar-regoli li aħna stess stabilejna fuq il-livell Ewropew. Is-sinjura ħed għandha raġun meta tgħid illi sanzjonijiet mhux daqshekk b'saħħithom ifissru illi l-kumpaniji ma jżommux mar-regoli tagħna, grazzi. Good, thank you very much. Um... Grazzi tassew. Xi kentej minnaħa tiegħi bħala shadow għal grupp tiegħi. Sfortunatament ma wħadd mill-ħodor u mbagħad is-Sinjora Rurel kellha tmur lura lejn il-Ġermanja minħabba niket familjari. Il-tasib tiegħi dwar din il-proposta Ma nafx jekk din il-proposta tindirizzax il-kwistjoni jiena illi Sinjura Parvanova kella bosta emendi dwar il-kwistjoni kollha tal-fatt illi rridu nikoraġixxu lin-nisa sabiex ikollhom pożizzjonijiet ta' responsabilità. fl-intraprizi kollha l-iktar dawk privati, jiena naħseb li fis-servizz pubbliku mod ġenerali eh, mill-esperjenza tiegħi nara illi hemm aktar nisa li għandhom ċertu responsabilità fis-servizzi pubbliċi f'ħafna aspetti l-edukazzjoni, servizzi tas-saħħa jew amministrazzjonijiet pubbliċi kbar. Iżda f'ħafna kumpaniji privati ma narawx l-istess tip ta' livell ta' involviment Jiena jidirli illi din hija l-problema li aħna nixtiequ nindirizzaw għaliex aħna rridu nibdlu il-kultura u niżguraw kif tgħid is-Sunjura Parvanova fl-emenda fl-emendi tagħha illi aħna nużaw il pul kollu ta' persuni li għana fi soċjetà tagħna u nisfruttawh kemm jista' jkun. Il Problema tiegħi dan l-affarijiet diġà mill-bidu hija illi din hija miżura selettiva ħafna li hija għal aspett wieħed biss. Hija mirata għad diretturi mhux eżekuttivi għal kumpaniji kwotati fil borza Fali t sinjura għepart, u din mhux se tkun immirata sabiex tipprova tħeġġeġ lin-nisa illi kollom pożizzjonijiet ta' responsabilità eżekuttiva f'organizzazzjonijiet kbar jista' jgħin vera li jkollna ċertu diretturi mhux eżekuttivi li għamlu ċertu pressjoni fuq il-bord sabiex jikkonformaw. Imma dan jista' jsir permezz tal-rapportaġġ, l-istatistika f'qalet il-Kummissjoni. Jiena nħoss li ħafna kumpaniji responsabbli dan diġà qegħdin jagħmluh fil-rapportaġġ dwar is-CSR pereżempju tħassib tiegħi u naħseb Sinjor Gephardt hekk kienet qed timplika wkoll fl-aħħar kummenti tagħha huwa illi jekk sempliċement wieħed jikkonforma ma' dawn ir-rekwiżiti ma jfissirx illi din l-organizzazzjoni ser tibdel il-kultura tagħha. U aħna hekk irridu li jitwettaq il-periklu huwa illi eh, jistaw jiddedikaw ħafna attenzjoni sabiex jżommu ma' rekwiziti legali u jevitaw ċertu sanzjonijiet kbar u dan jina naħseb illi jista' iħeġġeġ diversjoni fl-attività u fejn eh, jinsab it-ħassib tal-kumpaniji. Il-grupp tiegħi ma jistax jaċċetta bekk soluzzjoni bażika legali, ma ser nagħmlu xi rakkomandazzjonijiet sabiex nippruvaw nindirizzaw uħut mill-kwistjonijiet aktar usa u nindirizzaw il-problema li diġà teżisti. Il-koll naqblu mal-problema, eh, naqblu teżisti din il-problema, imma ma naqblux ma' soluzzjonijiet. Jina nishti li dispozizjoni ta' artikolu 8 jissaħħu sabiex l-istati membri li diġa tieħdu miżuri sabiex jiżguraw aktar bilanċ fi rappresentanza bejn in-nisa u l-irġiel huma jkunu jistgħu jissospendu il-proċedura ta' dawn ir-rekwiżiti. Dan huwa importanti għaliex f'ħafna pajjiżi u jindan jinkludi l-pajjiż tiegħi aħna qegħdin nagħmlu progress u qegħdin naraw ir-riżultati U dan jista' jkun aktar effettiv milli kollhom jimplementaw leġislazzjoni pan-Ewropea, sistemi komplikati ta' sanzjonijiet u multi. Dawn jistgħu jiżvijaw lil dak li jkun milli forsi jindirizza l-problema. Irridu nsibu modi oħra ta' kif il-kumpaniji jistgħu jiżviluppaw, iħarġu u jħeġġu lin-nisa sabiex jitilgħu dan is-sellum tal-immaniġjar. mannix daqseg diretturi eżekuttivi u jina ek nishtiq illi nara għalix dawk huma n-nies li ta' bilħaq ser jibdlu il-kultura interna tal-kumpaniji. Ser namel si xi suġġerimenti li Sunja Parvanova u nara jekk forsi nistgħux niksbu xi progress dwar dan. Is-Sinjura Styler u Sul Kreuzman. Xaħat ieħor jixtieq jitkellem is-Sinjura Baher. Sinjura Styler. Grazzi, President u grazzi wkoll is signora Parvanova għal rapport tagħha. Meta inti tajt l-istatistika dwar kemmi bil-mod iż-żieda fil-bordijiet, iż-żieda tan-nisa fil-bordijiet tal-Unjoni Ewropea kienet 0.6% minn għalija. Il-kalkolu tiegħi ta' aktar minn 100 Aħna ma rridux li naraw li kunem hemm din iż-żieda żgħira biss fis-sena, rridu nieħdu azzjoni l-bira fir-Renju Unit l-iskola ta' manager ta' Canfield pruvat tara x'qed jiġri u dan għamlitu f'rapport marbut ma' Renju Unit dak li ġara huwa illi fl-ewwel nofs ta' sena kien hemm żieda 44% u fit-tieni nofs ta' sena kien 26%. Ir-rapport jgħid illi minħabba illi l-kumpaniji jisom eh, eh, drawa din is-sitwazzjoni u kuntentaw jidher illi mbagħad fit-tieni parti tas-sena ma jkunx hemm daqshekk azzjoni. Il-kumpaniji edin jirreżistu li jagħmlu bidla ta' sinifikat. Kif qal is-Sur Harber dwar il-bidla kulturali fl-organizzazzjonijiet tagħna xi drabi Din hija l-iktar ħaġa diffiċli li jagħmlu organizzazzjonijiet fir-Renju Unit qegħdin naraw illi n-nisa uh, jiffurmaw 17% tal-bordijiet u l-mira hija tal-25%. ħamsin kumpanija kumpaniji ta' futsi 27% ta' dawn il-kumpaniji għandhom bordijiet mamula minn irġil biss din mhijiex aċċettabbli 50% tal-popolazzjoni għandhom talent u kapaċitajiet abilitajiet Signora Parvanova fil-rapport titkellem dwar kif in-nisa huma jiformulaw 70% ta' teħid ta' deċiżjonijiet globali. Hawnhekk eh, naraw li għamel sens f'termini ta' negozju kolli konna rappreżentanza femminili. U bekk jekk naraw dawn il-kwistjonijiet kollha ngħidu iva dwar ċarezza legali jiena nemmen u jekk narawx għall rapport tal-bieraħ il-miżuri volontarji ma nasibx li qegħdin jaħdmu jiena favuri li jkollna kwotas iva fuq il-bord. Naf li din ma toġobx lil kulħadd imma hekk biss nistgħu niggarantixxu illi ser ikonna bilanċ fost is-sessi fl-istrutturi tal-bordijiet tal-kumpanija qabel ma jiena nilħaq il-mit sena. Din hija ċaġa tassew importanti. Hemm kwistjonijiet komplikati dwar il-ħajja familjari, il-kura tat-tfal l-ambjenti, tal-post tax-xogħol, kif ser niżguraw li aħna nħeġġu li l-persuni, il-karriri tagħhom eh, nappoġġawhom Dan l-affarijiet kollha ma jiena nemmen bisħieħ li hemm bżonn ta' azzjoni u ma naqbilx mal-President. Jiena naħseb li din hija kwistjoni tassew importanti u aħna għandna niddiskutuha. No, I agree, it's a very important. Naqbel miegħek iva din hija kwistjoni importanti ħafna. Jiena qed illi eh, dan l-istrument qed jitratta din il-kwistjoni. Signora Gepkard, miex qed hawnhekk illum. Irridu noħolqu distinzjoni bejn l-okkupazzjonijiet ta' dawk il-boards eżekutivi u dawk le nafu illi għanna nisa kwalifikati u dawn isibu aktar faċli li jkunu fuq bord jekk ikun hemm il-quotas. Il-partit tiegħu xettiku ħafna dwar dan. Miss Gebhardt tittejt li dun isu il-proċess ta' determinazzjoni fil-Ġermanja u l lebda punt illi illi nisa jkunu fuq il-bord għaliex imbagħad tkun tista' tkun trid tapplika l-istess metodu anka fil-ħadd mal-ħaddima l-oħrajn anka fih dan il-unions. U għalhekk huwa ħafna iktar diffiċli illi napplikaw dan kollu fil-bord ta' eh, l-eżekuttivi. Per eżempju, jekk tħares lejn bord ta' eh, kumpanija ta', ta kimika għandek bżonn nisa kwalifikati ħafna fil-qiegħ tal-kumpanija mbagħad jaħdmu xogħolhom il fuq dan ovvjament jieħu ħafna ħin. Per eżempju f'BSF ma kien hemm l-ebda eh, nisa fil-bord mbagħad laħqet niskala eventwalment. Dan għalfejn għaliex in-nisa dejjem isibu aktar diffiċli għaliex in-nisa jkollhom it-tfal u jekk tħares min ikun f'pożizzjoni ta' management tara eh, nisa illi iddeċidew li ma jkollhomx tfal għaliex taw priorità l-karriera tagħhom. U għalhekk tittoħloq distinzjoni bejn setturi differenti hemm setturi fejn nies għandhom iktar ċans li jieħu ċertu livelli eżekuttivi. Mbagħad hemm dawk is-setturi iktar tekniċi fejn nisa jkunu eh, f'minoranza. u f'dak il-każ irridu donatu l-kumpaniji ħin biżejjed biex iħarsu lejn ir-rida politika tagħna id-dritt illi l-kumpaniji taw iċ-ċans jilħqu mal-politika tagħna dan mal-boot ma' networks. Ovvjament, jekk edin inħarsu lejn kumpaniji kbar metodi differenti ta' kif nimxu eh, fuq din il-kustjoni. In-nisa huma żvantaġġati minħabba tfal f'kumpaniji kbar, pereżempju eh, bħal BSF, dan eh, femuh. In-nisa jridu jippjanaw il-ħin tagħhom skont ix-xogħol tagħhom kif ukoll minħabba tfal b'tal mod li jkun jistgħu anka jieħdu ħsieb it-tfal tagħhom u anka jibatuhom ġewwa kresh. U għalhekk anka jiddependi wkoll minn dawn il-crashes u l-kindergardens li jħolqu livell iktar ugwali għan-nisa. In-nisa apart minn hekk irridu jieħdu ħsib it-tfal u man nifisom u koll, għalek irridu kunem bidla fil-kultura nifisa u irridu kunem ċertu kondizjonijiet biex ikunem livell ugwali bejn is-sessi għal xinkella n-nissa dejjem sa jkunu eh, zvantagġati u mux sa jirnexxilom jilħqu il-pożizzjonijiet li jridu. Grazzi, il sinjura Vehern. Għaw xie kellim oħrajn? Signora Vehern. Eżis kollegi, dak li smajna sissa illum eh, kien raġonevoli għanna bżon illi nitkellmu favur il-boards eżekuttivi u mhux eżekuttivi għaliex naħseb eh, dan mhux ħajoħloq bidla fil-kultura, ma rridux nitkellmu biss fuq dawn il-kwoti, irridu naħdmu fuq livelli differenti fuq bażi kontinwa. Jekk qegħdin nitkellmu, inna nitkellmu fuq din il-kwistjoni għal snin 20 sena. U għamilna progress f'dawn l-20 sena. Eh, Nis qegħdin fil-boards tal-kumpaniji għanna staff iktar speċjalizzat eh, fil-fihdan il-kimika u għanna nisa li għedin jigradwaw mill-università, pero mumiex għedin eh, jiprogressaw fil-karriera tagħhom. Minħabba anka l-izbilaċ li li jeżisti bejn il-ħajja tax-xogħol u dik privata. Aħna sempliċement qegħdin nitkellmu dwar in-nuqqas tal-infrastruttura bħala l-problema prinċipali. U għalhekk irridu naħsbu ktar b'mod konstruttiv dwar din il kustjoni Jekk ma jkunx hemm bidla fil-kultura fuq livelli differenti, mela xejn musa jiġri, xejn musa jinbidel. U l-kwota jistgħu jkunu biss l-ewwel tappa għal bidla f'mentalità, mhumiex biżejjed. Għanna bżon ħin, għanna bżon mekanizmi mandatori biex ninkoraġixxu n-nisa fuq il-boards, mekanizmi li jinkludu eh, dispożizzjonijiet ta' flexi time anke relatati mal-kura ta' tfal fost oħrajn. Li kumpanijidu jkunu iktar favur il-familji. Għaliex inkella dawk il-kumpaniji eh, l-istati fil-borza mhux ħajaraw in-nisa bħala opzjoni eh, fuq medda ta' żmien twil. U għalhekk għandna bżonn pjan illi jinkoraġixi dan il-bilanċ bejn il-dinja tax-xogħol u d-dinja tal-familja fuq livell mandatorju, dak huwa li għandna bżonn. Sinjura Arva Polis. Grazzi, Sur President. Xtaqt diftit ftit kummenti bażati fuq dak illi smajt minn ħata illi moħrajn. Jiena naqbel ma dak illi intqal mis Sinjura Stil fost oħrajn. Aħna l-koll eh, niftakru dak li qal il-filosofu illi kull min ma jgħix fi żmienu ma jkunx jista' jgħix il-ħajja tiegħu fis-sħiħ u għalhekk iridu inqisu il-żmien il qegħdin ngħixu fih irdu nqisu l struttura tan-nisa u l-irġiel fil-lum il-ġurnata għaliex n-nisa jirrappreżentaw iktar minn 50% tal-popolazzjoni, però maħniex rappreżentati biżejjed anka fuq boards ta' management. Maħniex rappreżentati biżejjed, naħseb illi n-nisa huma multitaskers mort naturali u għanna l-kwalifiki li għanna bżonn U għalhekk se jkollna bżonn eh, sistema eh, ta' kwoti. Din mhix ħaġa diffiċli ħafna. Din hija kwistjoni relatata anke mal-artiklu 8 kif semma s-sur eh, Haber. Però għandna bżonn bidla anke fil-mentalità dik kulturali għaliex il-ħiliet u l-kwalifiki professjonali tan-nisa mhumiex riflessi fix-xogħol tagħhom. Grazzi. Kellna dibattitu tajjeb sa issa u xi kelliem oħrajn li jixtiequ jikkontribwixxi. Għandna rappreżentat min-naħa tal-Kummissjoni u ma nafxaw xi kummenti min-naħa tagħhom. Forsi tintroduċi eh, lilek innifsek. nifsek jiena uffiċjal legali fil-DG Justice, m'għandix kummenti fuq l-emendi, però sempliċement fisem id-DG nixtieq ringrazzja rapporter għax-xogħol tagħha kif ukoll il-kumitat fuq ix-xogħol maġġel li sar fuq din il-kwistjoni il-Kummissjoni tixtieq tibgħat sinjal b'saħħtu l-Istati Membri dwar l-opinjoni tal-Parlament u għalhekk nilqgħu xol eh, xogħol tajjeb li sar fuq din il kwestjoni sa issa. Sinjura Parenova, forsi eh, tixtieq terġa' titkellem. Grazzi ħafna li x-shadows kollha kif ukoll dawk il-kollegi illi qasmu l-opinjoni tagħhom. Jiena naqbel illi sa tkun xi ħaġa diffiċli illi nibdlu il kultura, l-mentalità. Però eh, dan jider li mm, dan ma seħħx eh, matul dawn l-ħarmijiet ta' snin u għalhekk eh, huwa żmien li nirregolaw n-nisa anzi aħna edin eh, fuq qoddim net fil ġidaf bejn l-ugwaljanza bejn is-sessi U għalhekk favur li n-nisa jkunu f'pożizzjonijiet ta' teħid ta' deċiżjonijiet kemm fuq livell ta' kumpanija anke fuq livell politiku. Biex ma niftaħx dibattitu politiku, nixtieq sempliċement ngħid li naqsa naħdem bisħieħ biex insib pożizzjoni komuni għal l interessi tal-Kumitat Imkow u l-pożizzjonijiet tagħna u se nħol noħolqu kompromess żgur eh, fuq is-sett emendi li jmiss. Sempliċement biex nikkjarifika fuq emenda sitta dwar il-mizrepresentazzjoni ta' sessi in-nisa li rappresentaw inqas minn 10% tal-kumpanija jina naħseb illi fuq livelli eżekutivi dan ma tantx jagħmel differenza għaliex hemm ħafna każijiet fejn jidher illi mhumiex eh, anka l-kwalifiki ġi kultant mhumiex biżejjed għal dawn it-tip ta' pożizzjonijiet fil-kumpaniji u għalhekk m'għandix tkun problema għandna nqisu wkoll illi hemm negozju kumpaniji fejn hemm inqas nisa mhux għax minħabba l-kumpaniji, però minħabba l-fatt illi hemm inqas opportunitajiet biex jidħlu f'dawn il-setturi partikolari, per eżempju eh, fil-qasam eh, tal-enerġija u anka dak bankarju. Nerġa' nsemmi l-iskadenzi sa jkonna laqa ta' shadows biex eh, nilħqu kompromess fuq il-pożizzjoni tagħna. L-iskadenza l-emendi hija 17 ta' April nhar l-erba u l-konsiderazzjoni tal-emendi sa tkun eh, sa 29 ta' Mejju b'mod proviżorju u mbagħad id-data tal-adozzjoni hija 30 ta' Mejju. Good. Well... Tajjeb, grazzi ħafna, Senjura Paranova, ta' xogħol tiegħek u grazzi wkoll il kelliem għall kontribuzzjoni tagħhom. U imxejna fuq din il-kwistjoni hekk kif prevedejna fuq il-ħin. Kwistjoni li jmiss għanna l-opinjoni fuq it-tip tal-aċċess għall-ġustizzja u lajnuna legali fuq tilwim ċivili u kummerċjali transkonfinali. Mm, forsi eh, nistaw nismaw Sur Majer jintroduċinna dan il-punt minna ħatijaw, mbagħad nimxu l-emendi. Grazzi ħafna fil-qasir. Din mhijiex kwistjoni kontroversjali għal tilwimini transkonfinali, aħna l-kol favur illi kulħadd jingħata l-opportunità ta' ġustizzja anke ma jkollhomx biżjed fondi fuq il-lista ta' votazzjoni hemm numru ta' kompromessi illi kienu kemm kem xejn diretti u ċari hemm żewġ anzi hemm dawn huma emendi li mhumiex kontroversjali meta smajna wkoll il dak il qalu l-gruppi l-oħrajn u għalhekk naħseb il-vot tagħna jista' jkun wieħed faċli biex nipproteġu ċ-ċittadini tagħna. Right, okay. Tajib ħafna. Forsi xi kummenti minnaħa tal-shadows nkella nimxu eh, għal votazzjoni. Sa nibda b'emenda wieħed li huwa paragrafu ġdid dawk favur kontra, astenzjonijiet u tgħaddi. Emenda 2 mir-rapporter dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet u tgħaddi wkoll. Emenda 3 mis-Sinjura Perez, dawk favur, dawk kontra. Kuħat għandu l-kart tal-votazzjoni u għalek sajkonna vot elettroniku fuq din l-emenda. Il-votazzjoni miftuħa fuq emenda tlieta. il-votazzjoni maluqa. U din l-emenda taddi wkoll. 13 favur u 7 kontra. L-ewwel emenda ta' kompromessa dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet taddi. Umbat għanna vot maqsum fuq emenda 7 fuq Anzi, bis-Sinjura Perez, l-ewwel parti ta' menda seba' dawk favur, dawk kontra. U taddi, ovvjament. U t-tieni parti dawk favur, dawk kontra. Naħseb li ħernidu votazzjoni elettronika. Il-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. U ma taddix għaliex hemm tnax favur u tnax kontra. Emenda 8 dawk favur, dawk kontra. U din l-emenda taddi. Emenda 9 minnaħta rapporter dawk favur, kontra tgħaddi wkoll. Emendi ta' kompromess tnejn dawk favur, dawk kontra tgħaddi. Emenda 12 minnaħa ta' Sur Rochefort, dawk favur, kontra tgħaddi. Emenda 13 minn Sur Rochefort, favur kontra tgħaddi. Emenda 14 minnaħa ta' rapporter, dawk favur kontra tgħaddi. Emenda 15, Mr. Rochford, dok favur, dok kontra, taddi. Emenda ta' kompromess numru 3, dok favur, dok kontra, taddi. Emenda li miss. Emenda 17, għanna vot maqsum jekk niftakar sew emenda 17 l-ewwel parti dawk favur dawk kontra tgħaddi tieni parti dawk favur dawk kontra tgħaddi wkoll emenda 18 mis-sinjura Irigoyen Perez dawk favur anzi ġew iktar nies u allura ura Naħseb li ħer vot elettroniku l-votazzjoni miftuħa fuq emenda 18. Votazzjoni maluqa. ma taddix, 12 favur, 16 kontra. Emenda 19, Missur Majer, dawk favur, dawk kontra, taddi. Emenda 20, minna ta' Irigoyen Perez, naħseb aħjar nieħdu vot elettroniku u ukoll. Votazzjoni magħluqa u ma taddix 17 kontra 11 favur. Emenda 21 Misnjuna Perez favur kontra taddi. Issa sa nivotaw fuq il-labot ta' l-opinjoni, l-votazzjoni miftuħa, vot elettroniku. Il-votazzjoni maluqa u taddi 27 favur u xejn kontra, grazzi ħafna il-Sur Majer. Tajjeb. Issa sa nimxu għal punti li jmiss fuq l-artikli ta' direttiva tal-piroteknika. Persa jkonna vot singolu biex naċċettaw ir-riżultat tal-konċiljazzjoni. Pero qabel nixtieq nistieden is-sur eh, Sinjura Reuter biex titkellem dwar il kwistjonijiet eh, f'dan il-kompromess u anka tatina aġġornament qasir dwar il-pożizzjoni tagħna fuq eh, dak kollu fiħdan il-qafas leġislattiv. So I'm happy to give you the floor. Nadilek il mikrofono mela. Nishtiq ngħid biss illi dan kien trialogu dwar parti minn regolament li fih disa partijiet. Uh, ġifiri uh, hawnhekk regoli uh, u liġijiet li għandhom xaqsmu mal ma dan il-negozjati l-hom dejjem minn Novembru u din id-direttiva fil-fatt ħarġet minn dan il-pakketta u eh, għaddi tal-votazzjoni minħabba li kien eh, neċessarju li wieħed eh, jipublika l-aġġornament qabel l Lulju, qabel ma, tkun fil-ġurnal uffiċjali inkella ma jkunux jisaw jipproduċu dawn l-airbags għal karozzi stajna di defendu l-emendi kollha tal-Kumitat uh, kif kienu jew kemm kemm modifikati ir-regoli ħajkunu modernizzati u il-kumpaniji jkunu jistaw jorganizzaw il-proċessi ta' produzzjoni u jkunu jistaw eh, ipoġġu e, il-prodotti tagħhom fuq is-suq e, b'mod aktar veloċi u l-konsumaturi Ewropej ħajkollhom ukoll prodotti aktar sikuri għax l-awtoritajiet ta' supervizjoni ħajkollhom aktar setat biex jirtiraw artikli li jkunu periklu, jirtirawhom is-suq u anka eh, jagħmlu sanzjonijiet fuq importaturi jekk ikun hemm prodotti ta' mill azja li jkunu ma jkunux sikuri bizzejiet. Fl-istess waqt in-negozji se jkollhom aktar ċertezza legali. Ħajkun hemm sistema ta' traċċabilta ta' eh, anka prodotti pirotekniċi eh, perikolużi ħajkun hemm anqasa amministrazzjoni xissiru, il-affarijiet ħajkunu aktar ċari anka għal konsumatur. Fl-aħħar netta negozjati kolli ngħid illi eh, fil-fatt eh, irnexxina ninegozjaw tajjeb ħafna mal-Presidenza Irlandiża u dik Ċipriota imma F'daqa waħda daħal ukoll ir-rol tal-komitoloġija eh, fil-komitoloġija tal-istati membri infushom u din hija problema ġenerali li tidħol minħabba nuqqas ta' fiduċja minnaħa tal-istati membri għal ċertu żmien li lin mill-qafas tat-Trattat tal-Lisbona dawn ippruvaw illi jagħmluha possibbli li l-istati l specialisti tal-istati membri b'mod ku jipparteċipaw f'dawn il-f'din il-leġiżlazzjoni ma din mhix parti minn dan il-pakkett għalkemm hemm dispożizzjoni huma relevanti għalhekk aħna mal-shadow rapporter reporters fl-aħħar trialogu bil lajnuna tal-ċertana ta' ċermen, ipprovajna insibu l-aħjar formulazzjoni biex bekk inkunu edin, eh, inkunu konformi mal-liġi ewlenija primarja u dan ikun aċċettabla l-Komissjoni u anka għal-Konsil, l kem domna ħafna fit-trialogu il-koloper approva l-kompromessa ħari minn barra din il-ħaġa marbuta mal-komitoloġija u hawnhekk il-pożizzjonijiet bdew jinbidlu u jiena fil-fatt ikkonfermajt ma' xedew rapporters il-formulazzjoni illi kellna minħabba żewġ tiklim fe kena standard rules of procedure issa din bid-dinja għamilnija relevant rules of procedure u eh, dan bl-approvazzjoni tal-servizzi legali tal-Parlament kif ukoll tal Silu nispera li din l-emenda li mhijiex fil-fatt ħaġa kbira ħafna. Normalment dawn l-affarijiet trattawhom l-avukati li jkunu wkoll lingwisti. Eh, nisperaw li l-Komitat japprova il-kompromess u anka il-Kunsil. Nixtieq nistieden ukoll li l-Kunsil fir-rigward tal-kumplament tal-pakkett għax aħna nixtiequ li l-trialogu jiġi konkluż l-ħar ta' Mejju nixtieq illi l-Kunsill ma jispiċċax li fl-aħħar minuta joqgħod ibiddel l-affarijiet għax eh, dawn eh, ovvjament mhumiex eh, daqshekk rekwiżiti fil-aġġustament ta' dan il-pakkett tal-affarijiet tal-oġġetti u jekk l-affarijiet imorru tajjeb inkunu nistgħu nopprovaw nikkonkludu il-pakkett illi għandu fih tmin direttivi u dan qabel eh, il-vaganzi tas sajf jina nishtiq nirringrazzja li shadows il-ċer eh, u l-assistenti u anka servizzi legali li kollha enuni. Kulħadd kien flessibbli ħafna <clears throat> meta aħna konna qegħdin nippruvaw anka nirfinaw it-tekst biex bekk inkunu nistgħu in zommu il-pozizjoni li ġiet approvata mill-komitat u namlu għadina ċettablu kol għall-imsiħba tagħna. U għalek jiena nistidin komissa li tivvuta fuq din id-direttiva. Grazzi ħafna. Għaw xaħat ieħor li jixti eh, jitkellem għaw xi xeddew rapporter le. Ħanivvutaw eh, b'mod elettroniku. Mela, ir-riżultati ta' din l-ħar għali fuq dawn l ġetti pirotekniċi l-votazzjoni hija miftuħa. Jekk tistgħu tivvutaw, jekk jogħġobkom. Ok. And the vote is closed. Il-votazzjoni issa hija magħluqa. 28 favur, astenzjoni waħda xejn ħadd kontra, grazzi ħafna l uh, sinjura Rojtova dan il-pakket ħajkun fuq l-aġenda tal-plenarja ta' Mejju. U aħna prezentaw l-plenarja għal votazzjoni u l-proċedura tkun konkluża. Naħseb kif qalet eh, Sinjura Rojtova għanna il-bażi eh, biex eh, bija nkunu nistaw inkomplu ninnegozjaw fuq il-pakket biex inlestu qabel is-sajf. Mejju ħankomplu bin-negozjati mal-trialogi e, anka e, sa e, la, darba ħna sta tiġaqbilna fuq l-atti delegati u l-atti ta' implementazzjoni. Hemm ħafna xogħol tekniku li qed issir u Susanna innifisa kienet involuta it-tim tagħha, l-assistenti tagħha. Naħseb illi uh, uh, ħafna nisma ma kemem kemm hemm dettalji involuti biex wieħed ikun jista' jikkonkludi dawn il-dożers hemm ħafna uh, xogħol wara l-kwinti biex nikkonkludu l-affarijiet u anka biex nallinjaw l-affarijiet mal-kunsill. U aħna ovvjament ma nixtiequx li aħna nqogħdu naċċettaw dak li jaddina l-kunsil mingħajr ma nkunu aħna wkoll studjajni huwa minna l-iskrutinju tagħna grazzi ħafna. Issa għandna mozzjoni ta' riżoluzzjoni dwar l-emendi tal-mozzjoni mill-Kumitat tal-Kummerċ fir-rigward tal-tejjem tal-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti dwar il-kummerċ u l-investiment tal-Kumitat tal-Kummerċ Internazzjonali xie zidzit eh, li saru l-gruppi politiċi trattawa eh, din u eh, issa ħanaddu għall-approvazzjoni ta' l-emendi li saru f'din ir-riżoluzzjoni ma l-ebda rapport jekk hawn xi koordinaturi mill-partiti politiċi li xi jitkellmu saw jagħmlu dan jekk le nistgħu naqbdu nivvutaw immedjatament fuq din il-mozzjoni ta' riżoluzzjoni forsi fil ġejjeni jista' jkollna standing rapporter rapporter permanenti fuq eh, dan il fejjim ta' kummerċ mal-Istati Uniti ma' din hija xaġa li nistgħu niddiskutuha mal-koordinaturi għax naħseb ikun tajjeb illi eh, konna dan il-rapporter li eh, jimbidel ikun mażul minn partiti differenti politiċi. Mela ħana l-emendi Irridu naddu l-emendi, għanna numru ta' emendi, Għanibdow fuq tini paragrafu, l-emenda 13 eh, mill-Honorable Wiedenholzer, minu għafavur, minu kontra, maddiċ. l 14 ġiet irtirata l-15 minu favur, minu, kon, minu favur, minu kontra. Għaddiet it tmintax ah, tal-Onorevole Lokagar minu favur. Ħani verifikaw għadin biex nkunu ċerti l-emenda 18, il-votazzjoni hija miftuħa. Għaddiet b-16 il-votazzjoni favur u 13 eh, kontra. Il-21 ma l-Sinjura Gallo minu favur, minu kontra, maddiċ il-20 minu favur, minu kontra, maddiċ laqas. Il-22 mill-Sinjura Saldemose minu favur minu kontra għaddit. Il-23 mill-Sur Holzer minu favur minu kontra maddiċ. L-emenda 24 mill-Lokagar minu favur minu kontra għaddit Il-25 eh, l-Honorable Trafskowski minu favur minu kontra għaddiet 26 eh, mill chairman ta'kom minu favur minu kontra Grazie ħafna tal-fiduċa ta'kom din għaddiet L-emenda 27 tal-Sinira Verħaj minu favur minu kontra, astenzjoni għaddit. L-emenda 28 eh, minn Korazza Bell minu favur minu kontra, għaddiet id-29 disa Wiedenholzer eh, minu favur minu kontra maddiċ l-emenda 30 l u għabu oħrajn minu favur minu kontra għaddiet il-31 eh, minni minu favur kontra għaddiet il-32 bl-emenda orali tal-sur xwabu oħrajn minu favur minu kontra għaddiet l-emenda 33 minn u Xwab u oħrajn favur minu kontra. Assenzjoni għaddiet l-34 minu favur minu kontra. Għaddiet il-35 minu favur minu kontra. Għaddiet il-36 minu favur minu kontra. Maddiċ Il-37 ta' Sur Xwabu jimnu favur, minnu kontra. Għaddit. Il-38 Reading Holter minnu favur. Kontra. Maddiċ. Il-39 maqsuma fit tnejn il-li dan il ta' talbet mill-alze l-ewwel parti minnu favur. minnu kontra, astenzjonijiet għaddiet, it-tieni parti, minnu favur, Milu kontra? Maddiċ. L-emenda 40 tal-Onever Luka Guard, minu a favur, minu kontra? Maddiċ. Il-wetwer bajn ta' surx babu oħrajn minu favur, minu kontra? Stenzjoniet għaddit. Mela, l-premessi l-emenda wieħed minu favur, minu kontra? Maddiċ. Mela l-emenda 2 hija marbuta ma' 18 li kaddiet, l-emenda 5 issa minu favur, minu kontra. Ma ġietx. It-tlieta, l-emenda tlieta ta' Lokegar minu favur, minu kontra. Għadżiet. Mela l-emenda erba' għandha addizzjoni tal-kelma consumer minu favur, minu kontra. Għadżiet. L-emenda sitta, minu favur? Minu kon favur. Kontra? Għaddit? Is-seba minu favur? <clears throat> minu kontra? Maddit? It-tminja minu favur? Minu kontra? Għaddit? Mela, id-disa, l 11 12, kolla parti mill-premessa wieħed, kolla f'daqqa minnu favur, minnu kontra. Ma ġewx accettati, grazzi ħafna. Mela, aħna ħanatu dawn il-Kumitat tal-Kummerċ Internazzjonali eh, kolla kamuma, kif tafu f'dan il-Kumitat il-votazzjoni ħassid fil-24 u 28 ta' Mejju, un-bat ħajivutaw fil-plenarja ta' Mejju. Għaw xaħat li jixi jikommenta fuq da. Għaw xaħat għaw zgur rappresentanti mill kumitat Internazzjonali tal-Kumitat tal-Kommerċ Internazzjonali. Grazzi ħafna. Nikonkludu l-votazzjoni tagħna tal-lum u għalhekk naddu issa għal punt li jmiss fuq l-aġenda tlet minuti bis edin qabel għalek jekk il-rapporter jaċċetta, rapporter jaċċetta u nistaw nibqa' għaddejjin. Eh, nipermetti li l-min joħroġ biex joħroġ eh, bil-kwiet, imbagħad inkunu nistgħu inkomplu. Ħanduru wissa lejn eh, l bossa opinjoni ta' Corriera da Campos dwar il-suq tal-enerġija u kif namluħ jaħdem u għalek nandi il-mikrofon il-rapporter tana il-professur eh, Corriere de Campos għanna sur Schwab u l-sur Bilen u l-sur Mandes li kolla għedin għawnek. Ma nafx jekk u kol xaħat mill-grupp tal-ħodor għawnek. Naddu issa għal xedo, għanzi imbat naddi l-mikrofon anka li xedo rapporters. Ma nafx kaw u xaħat minnaħat tal-kommissjoni li huwa prezenti. Jekk iġi xaħat minnaħat tal-kommissjoni, nasib is-sinjura Bernard skalla tkun hawn. Jekk jiġi mill-Kummissjoni, forsi daw kienu jafu bil-bidla, nispera li informajnijom bil-bidla fil-ħinijiet. Mela, eh, professor Corriere de Campos għandu l-mikrofonu. Grazzi. Dan il-rapport għanna eh, għaw opinjoni għal sur Buzek li huwa rapporter biex naraw kif dan nisuq suq tal-enerġija intern ikun jibda jaħdem. Is-suq eh, intern ta' għadu fil-bidu tiegħu għad baqana numru ta' ostakoli li rridu nelbuhom li għana bżonu huwa Eh, li nsiru aktar kompetittivi, il-prezzijiet jonqsu biex bekk aħna nkunu nistgħu niksbu il-benefiċċji għal konsumatura ħari, it-tielet pakket tal-enerġija. Xorta waħda għadu ma, ma beddix jiġi implementat b'mod tajjeb huwa importanti li jkun hemm sanzjonijiet fil-post penali u dawn il-penali huwa importanti illi jkunu applikati għal fuq l-istati membri illi jikkomettu ksur. Irridu neħu u kol il-sussidji li għet joħolqu distorsjoni fis-suq, minn dawk tal-marbuta mal-fuels tal-mil-fossili u għanna bżonna appoċ u kol lejn il-metodi um, um, ta' enerġija rinnovabli. Il-budget um, għal uh, għal konnessjoni, netwerks ta' konessjoni tal-Ewropa, għanna bżonna biex nkunu nistaw nejlu biex is-suq jaħdem mod efficienti u anka biex ikun hemm integrazzjoni tal-rinnovabbli tal-enerġija li tiġġedet u anka biex ikonna sigurtà tal-forniment u għanna bżon intejbu il-proċess tal-liberalizzazzjoni u intejbu il-benefiċċji għal konsumatur aħħar għandu jkun hemm ukoll aktar trasparenza fil-prassi ta' kif joħorġu l-kontijiet u rrid tkun hemm anka informazzjoni għal konsumatur, speċjalment l-aktar dajfa fis-soċjetà, rrid tkun hemm il-mekkaniżmi adattati fil-post biex eh, anka nsolvu problemi bejn konsumaturi u min ikun qed iforni l-enerġija għandu jkun hemm mekkaniżmi anka għan negozji biex ikun hemm aħjar anka min-naħa tal-konsumatur f'dan is-suq intern tal-enerġija fl-istess waqt il-konsumaturi jrid ikollhom ukoll benefiċċji tangibli, Barra minn dawn aspetti hemm e- aspetti oħrajn li jitlu fl-opinjoni. Irridu kunem adozzjoni formali malajr tal-kodiċi tal-networks anka integrazzjoni tas swieq eh, nazzjonali. Nafu li standardizzazzjoni tal-proċeduri jippermetti aktar flus fissu u jwassal ukoll l aktar kompetittività. Biex nikkonkludi nixtieq ringrazzja lil dawk kollha l-kollegi kollha li jiena fil-bidu ma semmejthomx u jina ċerti li jintom ħati ipparteċipaw biex ikonna opinjoni li tirrifletti tħassib kollu ta' dan il-komitat fir rigward ta' din il-kussjoni partikolari. Ejja ma nitraskurawx il fatti li rol ta' hawnhekk huwa mux biex ikonna soluzzjonijiet tekniċi perfetti imma irridu li eh, nirrappreżentaw il-konsumatur per u dan jista' jiġi moqdi jekk ikun hemm funzjoni tajba u ċara tas-suq intern. Is-sur xwab issa. Grazzi ħafna, President Lowenet, nishti nibda billi nirringrazzja kollega tijaj għal l-opinjoni tijaw. E, semma kemm huwa importanti u semma b'mod ċar kemm l-iżvilupp tas-suq intern tal-enerġija e, Huwa importanti li jiġi sviluppat l-ewwel net irid ikollna l-applikazzjoni u trasposizzjoni ta' dak kollu li jiġi deċiż din hija xi ħaġa li għandha tkun priorità mbagħad naqbel ma' l-Professur Corriere de Campos li kummissjoni għandha tapplika kemm jista' jkun pressjoni fuq l-istati membri jekk ma jkonniex eh, l-installazzjoni transkonfela li mus nkunu nisaw namlu eh, is-suq intern kif nixtiequ u ma jkonniex l-effett li aħna għadin ninfittxu. Jiena nħossu wkoll li l għandat għandha tirregola anke l-prezzijiet tal-enerġija għall konsumatur Din hija naħseb li hija ġustifikabbli. Imma eh, ma affarijiet oħra wkoll. L-ewwel nett nista' nimmaġi li għandu jkun hemm differenzi, eh, bejn meta jkun hemm ksur ta' kontratti u it-tieni il-miżuri marbuta mal-applikazzjoni tal-regolamenti dwar il-kompetittività fl-Ewropa. Emma obbligi fuq l-istati membri li jipparteċipaw fil-teħid tal-proċess tal-deċiżjonijiet fil-Kunsill U jekk inħarsu lejn il-liġi tal-kompetizzjoni eh, Ewropea hemm anka neċessitajiet hemmhekk li wieħed irid ikkonforma magħhom mbagħad fir-rigward tal-liġi tal-kompetittività għandna nagħmlu l-affarijiet aktar ċari jekk inħaddu lejn is-setturi differenti mill u anka mill-2007 u l-miri li eh, namlu svilup f'dan is-settur sal-2014. fil rumanija u fil-Bulgarija per eżempju hemm eh, eh, proċeduri fejn hemm kummerċ ħieles fil-rigward ta' l-forniment eh, tal-enerġija illi eh, saru permezz ta' ftehim individwali u li qed joħolqu ostakoli dawn ġew deċiżi qabel. Hemm ukoll kussjonijiet oħra marbuta, punti kritiċi li jiena nixtieq nindirizzahom. F'dan ir-rapport ir-rekwiżit biex eh, inħarsu waħjar il-konsumaturi vulnerabli. Jina nħoss illi hemm il-periklu li fil-medda ta' żmien medju jista' jkun ikonna anka faqar fl-enerġija u din hija xi ħaġa tal-biża' ma nafx jekk għandux ikollna livelli ta' protezzjoni ta' ħarsin differenti, jiena dubjuż dwar dan x-setturi oħra naraw l-istess problemi, ħajnħolqu l-istess problemi. Il-konsumaturi vulnerabli huma imħarsa eh, b'mod differenti fis-setturi differenti u għandna bżonn regolament orizzontali li jkun jista' jħares il kulħadd. It-tieni il-rekwiżit biex niprovo movu mekanizmi ġodda biex eh, ikun hemm soluzzjonijiet għat-tilwil mu konflitti huwa punt interessanti il-rajni ħdanna fil-rapport tal zinravantu Vantu anka dwar il-ADR u irridu naraw kif dawn iż-żewġ mekkaniżmi ta' soluzzjonijiet alternattivi għal tilwim japplikaw ukoll għal eh, settur tal enerġi jena nasib li ħajrna xina nilħu l-kompromess li aħna edin infittxu. Grazzi ħafna. Grazzi tassew. Issa Sur Mandels. Eh, dank u voorzitter. Ik wil ook graag eh, complimenten maken over het voorstel en ook de... Grazie president, jena u kol. Nishti Nirringrazzja l-Kummissjoni suġġerimenti tagħha. Importanti li konna suq uniku għall-enerġija. Iżda nixtieq nisħaq dwar kwistjoni partikolari, ir-rabta bejn is-sistemi differenti importanti li dawn ikunu transkonfinali. It-tieni jekk naraw il-suq għall-enerġija huwa importanti illi jkollna dawn is-supergrids sabiex l-infrastruttura tkun waħda tajba għall-elettriku, iż-żejt u l-investituri istituzzjonali jkunu tassew tassew għaliex jiena smajt li hemm 3 biljun euro mill-Olanda li huma moħbija fil-kontijiet bankarji fl-Lussemburgu U bekk ikun ta' siwi jekk dawn il-persuni ikun jistgħu joħorġu l-flejjes minn dawn il-banek u jinvestuhom fi supergrid. Żgur ikollhom eh, profitt aħjar għal kapital tagħhom u profitt aktar sigur wara kollox. Dan jottu koll għar rinnovabli għaliex bħalissa għandna problema bl-enerġija ġenerata mir-rieħ. Jekk aħna ikonna dawn il-grids aħna nkunu nistgħu naħsnu l-enerġija fejn neħtiġuha. Barroso fil-programm ta' ħidma l-Kummissjoni qal illi sal-2020 suppost illi l-affarijiet ser ikunu diġa hemm dan huwa aktar tard mill-2014 imma rridu naraw li l-affarijiet javvanzaw. Il-Kummissjoni Ewropea għandha tindirizza il-faqar enerġetiku trid tara fejn huwa imxekkel is-suq tajjeb wis illi eh, nipromuovu liberalizzazzjoni imma rridu li din taħdem b'mod ġust. Dawn kienu ftit punti illi jiena xtaqt tinqajjem u nittama illi jkun hemm kollaborazzjoni pożittiva u ta' bilħaq nilħqu dak li qed nippruvaw nilħqu. Grazzi l-Onorevoli Bilen l-aħħar shadow, imbagħad l-Onorevoli Styler. U jekk hemm ġat li jixtieq jitkellem, jista' jagħmel dan l-Onorevoli Bilen. Jiena nixtieq nirringrazzja li sur De Campus għall-opinjoni tiegħi u jiena naqbel mal-fatt illi l-interessi tal-konsumaturi huma fil-qofol tad-dibattitu tagħna għaliex huwa l konsumatura ħari illi jħallas għal suq enerġetiku mhux komplet wara kollox. Jiena nħoss illi għandna nifukaw eh, u naraw fejn hu kompetittiv diġà il-suq mill-punt di vista tal-konsumaturi. F'ċertu stati membri għadu diffiċli li wieħed jibdel il-fornitur tal-enerġija tiegħu. Xi konsumaturi lanqas biss jafu li għandhom din l-opportunità, din il-possibilità. Il-kwistjoni tal-kompetizzjoni miftuħa u non-diskriminazzjoni f'termini ta' aċċess għall-infrastruttura hija wkoll kwistjoni ewlenija sabiex jiġi żviluppat aktar is-suq tal-enerġija l-użu effettiv tan netwerks attwali sabiex il-konsumaturi jkunu jistgħu eh, jaġġustaw il-konsum tal-elettriku tagħhom għal prezz tal-elettriku l-prezz tad-dawl. L-smart grids pereżempju, din hija xi ħaġa importanti għandna nisqu dwar fl-opinjoni. Lilin minn dak illi diġà jeżisti fir-regolament istrumenti illi joħolqu ċertu xkil fiżiku. L-approċ olistiku għall-iżvilupp tas-suq enerġetiku fejn hemm ħafna aspetti li huma involuti Dan jista' jikkontribwixxi sabiex is-suq jiżviluppa aħjar. Jiena sar nressaq xi emendi. Grazzi tassew. U dak kollu li kelli xi ngħid f'dan l-istadju. Grazzi li shadows niftu diskussjoni. Ma' Signora Styler, grazzi President, grazzi li rapporter tagħna. Jiena naħseb li huwa importanti immens l-enfasi li inti tagħmel fuq paragrafu 5 dwar il-konsumaturi u id-djar f'dan il-waqt l-iktar fejn il-kost tal-karburant tal-ħafna familji qed jiżdied u qed joħloq ħafna pressjoni fuq il-persuni. Rajna ċertu każijiet fir-Renju dan l-aħħar kien hemm beħ żbaljat rigward tal-enerġija u din hija kwistjoni li tejna niżguraw sabiex il-persuni kollom il-kapaċità l-abilità illi jibdu l-fornituri tagħhom. Imbagħad hemm l-inizjattiva dwar il-community switching, ma nafx rapporter jekk diġà trattaħħiex din, forsi għandix l-aħjar prassi f'xi pajjiżi li nistgħu naqsmu bejnietna. Il-pressjoni fuq il-persuni il persuni u dan il-misselling iva għanna faqar enerġetiku u dinja sfida kbira li għanna u d-dimna bħalissa. Din kienet ċitwa tassew għalila tassew kisħa u ir-rebbija għadha għazbis feġġet fafna partijiet tal-Unjoni Ewropea u bekk Dan huwa kollu marbut ma dan id-dibattitu dwar is-sigurtà enerġetika fl-Unjoni Ewropea wkoll huwa rapport tassew sew fuqtu jina nilqa l-aspetti kollha dwar il-protezzjoni tal-konsumaturi u l-kwistjonijiet li nistgħu forsi nqajmu bejnietna fejn nistgħu naqsmu bejnietna l-aħjar prassi sabiex inkunu nistgħu ngħinu lil dawk li huma l-aktar vulnerabbli fis-soċjetà tagħna. Grazzi. Xatti ħor ixtieq jikkontribwixxi. Jien nixtieq nenfasizza dak il għal is-sur u Sinjura Styler wieħed mill-aspetti li aħna rridu niffukaw fuq fuq f'dan il- f'din l-opinjoni huwa dak marbut mal-konsumaturi. Aħna ħdimna fuq il-charter tal-enerġija tal-konsumaturi ma nafx x'ġara eh, b'dan ix-xogħol li aħna konna minna. Forsi rapporter jista' jmur ifittex dik il-ħidma tagħna u jerġa' jqajma fuq saqajja. L-istati membri ma ridux illi konna charter Ewropew standard naf li kellna smieħ Nalija fl-axħar mandat, forsi fakarna s-sur xwab fejn kena, għaqdiet tal-konsumaturi, fejn ġew, għawnek u tkellmu maħna dwar il-prezzijiet tal-enerġija, trasparenza u kollu wieħed jaqleb il-fornitur. Kien hemm kwistjonijiet marbuta mal-frontieri, fejn ir-regolaturi tar-Renju Unit pereżempju kif qalet Sinjora Styler kienu enerġetiċi ħafna sabiex jisegwu l-kumpaniji eh, tal-enerġija u jimmultawhom. Nafu li l-kontratti eh, enerġetiċi mhumiex daqshekk differenti minn dawk finanzjarji fej wieħed jista' jkun marbut li jħallas prezz fiss għal ċertu ammont ta' żmien. U bekk dawn huma kwistjonijiet ta' sew importanti għalina U kol, naraw li dan huwa rapport tal-Kumitat tal-Industrija imma huwa suġġett speċjalizzat tagħna wkoll. Fir-rapport tal-Professur Korea de Campus rajt li tissemma soluzzjoni għat tilwi f'ħafna pajjiżi l-ADR l-iktar fir rigward tal-enerġija u l-konsumaturi tal-enerġija din hija xi ħaġa tassew importanti aktar minn setturi oħra. Telekomunikazzjonijiet forsi wkoll huwa setturi ieħor fejn it-trasparenza tal-konsumatur huwa importanti u fejn il-konsumaturi forsi jkunu jixtiequ li jiksbu xi konsulenza indipendenti u forsi ta' min illi shadows u r-rapporter il-aħmu ċertu elementi marbuta ma' dan il-fat fl-opinjoni. L-iktar jorbtuħ mal- il-leġislazzjoni dwar l-ADR u f'termini ta' enerġija jista' jkun illi dan ikun settur fejn l-istati membri għandhom jagħtu ċertu attenzjoni. L-ispejjeż ta' l-enerġija għadhom mhux ċerti għal bosta persuni jistgħu jkomplu jolew konsumaturi li jridu jistru enerġija li tħares l-ambjent, enerġija ħadranija, imma ma jafux kemm jridu jħallsu għalija forsi xi eh, fattur mhux mandatorju tal-kuntratt tagħhom fakultattiv. U bekk eh, jiena nixtieq li rapporter jorbod dawn l-affarijiet ukoll fl-opinjoni fisem il-kumitat tagħna. Għaw xħat mill-komissjoni prezenti minix daqseg zgur. Għaw xaħat minn DG Energy prezenti le. Mela allura ngħaddi l-kelma lir rapporter sabiex jikkonkludi u jitkellem dwar il-kalendarju. Um, <clears throat> obrigado, eh, President. Eh, Grazie, President. L-ewwel nett Jiena ser inwieġeb il-mistoqsijiet illi saruli mhux neċessarjament fl-ordni illi saru ma ser nindirizza l-punti skont il-priorità jiena naqbel ma dawk illi qalu li priorità tagħna f'din l-opinjoni għandha tkun illi naqbżu għall-interess tal-konsumatur aħari. Jiena ħan nagħmel sforzi kbar sabiex nirreferi għal karta charter tal-konsumaturi u ser nindirizzaw kol kwistjoni marbuta mal adr u l-ħtiġijiet għat trasparenza l-aktar eh, u dan jinkludi l-enerġija li tħares l-ambjent għaliex il-bidliet teknoloġiċi wara kollox huwa għal konsumatur illi jħallas għalihom f'ħafna pajjiżi il-persuni eh, ħasbu illi kienu qed iħallsu wisq qares għal dawn il-bidliet fit-teknoloġija. Dan huwa din hija żona illi mhix daqshekk ċara bħalissa hija xi ftit imċajpra u ma nafux qed jiġri minħabba li m'hemmx trasparenza minn ċertu stati membri. Bekk jiena naqbel illi jekk aħna nirreferu għall-enerġija li tħares l-ambjent, l-enerġija ħadranija, rridu kunem hemm żmien fejn il-konsumatur ikun jaf jekk din it-tip ta' enerġija hux qed tiswielu iktar jew jekk għandux jibqa' juża sorsi tal-enerġija konvenzjonali li forsi jistgħu jiswewlu anqas. U għazda jrid ikun jaf irid ikun konxu tal-periklu ta' ħsara ambjentali li qed jikkawża. Imbagħad il midrit tal-familji li jkunu jistgħu jażlu jiġifieri li jaqilbu l-fornitur tal-enerġija tagħhom. Bħalissa fil-Portugal il-bidla kollettiva għaddejja bħalissa hemm 200.000 familja, ġabra ta' 200 familja, illi għaqdu l-isforzi tagħhom sabiex jiżguraw illi jaqilbu l-fornitur tagħhom mod kollettiv. Dan ma jfissirx illi huma kollha kemm huma ser jibdlu l-fornitur tagħhom, imma ser ikun aktar faċli għalihom li jiksbu l-aħjar tarif u jkollhom pressjoni eh, setta ta' negozju aħjar sabiex isibu dak il-fornitur li huma l-aktar adattat għalihom fir-rigward tal-proporzjon bejn il-kwalità u l-prezz. L-iktar ostaklu, l-ikbar ostaklu hawnhekk huwa hija l-burokrazija. Il-fornituri eh, ta' palissa jippruvaw eh, jadottaw ċertu miżuri biex inaffru lill konsumaturi sabiex huma ma jibdlux il-fornitur enerġetiku tagħhom. U bekk hemm ħtieġa kbira bħalissa sabiex ir-regolatur tal-istat jitfa' xaqta dawl fuq is-sitwazzjoni mill-aktar fis possibbli Imbagħad il-kwistjoni tal-faqar enerġetiku wkoll. Sur xwab, ser ikonna ħafna żmien ħafna ħin sabiex niddiskutu dwar l-aħjar metodu ta' kif għandna nsolvu din il-problema tal-faqar enerġetiku. Ser ikun hemm komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar il-faqar f'termini ta' enerġija. U aħna ser nerġaw lura l-argumenti tas-soltu dwar it-tnaqqis orizzontali jew vertikali ser ikonna dibattitu ideoloġiku imqanqal dwar dan, ovvjament dan id-dibattitu diġà huwa ideoloġiku. Aħna il-koll naqblu dwar il-ħtieġa sabiex innaqsu l-pis fuq il-konsumatur vulnerabli, m'hemmx kon kontroversja hemmhekk, imma forsi ma nafux x'għandha tkun il-metodoloġija sabiex dan niksbuh. Ejjew ma nippruvawx nażu l-affarijiet hawnhekk, ejjew nieħdu il-ħin kollu tagħna u ser ikun dibattitu tassew interessanti meta naslu għalih. Nixtieq infakkarkom dwar il-problemi marbuta ma' traspożizzjoni sabiex taddi l-enerġija minn pajjiż għal ieħor. Isur xwa fakarna li f'bosta pajjiżi naraw illi għandhom politika tal-enerġija indipendenti. Għal żewġ raġunijiet jew huma kuntenti kif jinsabu l-affarijiet bħalissa. Jew inkella jaħsbu illi Hemm offerti tajbin diġà bħalissa. U għalhekk forsi jistgħu jkunu kontra xi żviluppi ġodda fil-ġejjieni. Maħniex qegħdin nitkellmu biss dwar l-istati membri il-ġodda imma anke dwar dawk eh, l-aktar veterani illi għandhom din it-tip ta' attitudni. Din hija attitudni illi għandhom kważi kollha l-istati membri. U din il ħagġa rridu ngħiduha jekk is-suq intern mhux ser ikun jista' jiġbor ir-riżorsi tiegħu biex jiżgura dispożizzjoni eh, tal provvista tal-enerġija transkonfinali u jnaqqas il-burokrazija u ix-xkiel li jista' jkun hemm ser niksbu. Maħniex ser inkunu nistgħu niksbu suq enerġetiku intern aħna lkoll nafu illi l-enerġija ser eh, illi fit-30 sena li ġejjin ser jibqa' jola il-prezz tal-enerġija għaliex it-tamir tagħna huwa antikwat u aħna rridu inġeddu dan it-tamir u bekk irridu nkunu razzjonali immens u rridu nixirfu sninna u niżguraw illi dan il-suq tal-enerġija intern jinħoloq b'mod xieraq u b'mod nadif. Sur Manders fakkarna dwar l-investituri internazzjonali illi allegatament pumpjaw il-flus fl-istituzzjonijiet, fl-istati membri u talab sabiex huma jiffinanzjaw proġetti tal-enerġija. Dan huwa ġust, jiena naħseb il-faċilità Connecting Europe ser tkun iffinanzjata b'5 biljun euro u mhux bid-9 biljun euro inizjali. Apparti minn hekk aħna qegħdin nitkellmu dwar l-użu tal pressjoni li nistgħu nagħmlu f'dan il-mekkaniżmu fih dan is-settur privat. Il-proġetti wara kollox għandhom ikunu eh, għandu jkun possibbli li jkunu finanzjati grazzi għal kontributi tagħkom għal kummenti kostruttivi li l-kol qed jiġbdu l-istess ħabel jista' jkollna xi differenzi fil-ġejjieni iżda jiena żgur illi fl-aħħar mill-aħħar aħna ser nirnexxu l-iskadenza tfassil ta' emendi hija dik tal-25 ta' April. Grazzi tassew, grazzi. Grazzi lilek u l kull min tal-kontributi għaw 25 ta' april għall-emendi, aħna ser nikonsidraw l-emendi u nadottaw l-opinjoni fi 29 ta' Mejju bekk din tkun tista' tiġi trattata fil-Kumitat għall-Industrija fi 30 ta' Mejju. ikun ta' sewi jekk nagħmlu xi xogħol ta' koordinazzjoni mal-shadows u l-rapporters tal-Kumitat tal-Industrija. Ser ikonna bżonn naħdmu għall kumitat għall-Industrija sabiex eh, ċertu aspetti tagħna jiġu aċċettati. Aħna huwa importanti kif qedtilkom li niffokaw fuq il-punti tal-konsumatur. Grazzi tassew, issa ngħaddu għal punt li jmiss li huwa sabiex niftħu rapport ġdid fuq inizjattiva propja, proċedura ta' rapport fuq inizjattiva propja taħt it tmexxija ta' Cornelis De Jong sabiex niproteġu negozji minn prattiki ta' suq għarrieqa. Għanna xi materjal importanti hawnhekk u komunikazzjoni importanti mill-Kummissjoni tas-sena l-oħra naf illi din ser tiġi eżaminata wkoll għaliex għadna ma fassalniex risponsa li għaw kienet komunikazzjoni importanti immens dwar il leġizlazzjoni attwali fir-rigward tal-reklamar għarri u li qabel u bekk nixtieq nara min jinsab hawnhekk shadows, is-sur ġvab u għam niżel bħala shadow u sin sinjura Korel Langen. Inti ser titkellem fi sem is-sur ġvab u inti shadow. Ser titkellem fissem is-sur xwab. Tajab And Mrs. Prendergast. Tajab, signora Prendergast mux edha għawnek. U għalek għanna membru minna tal-essendi li jirrim Pjazza, sur Rochford. Mux edha għawnek. Is-sur binin edha għawnek. U naraw eh, li jem impen minna ħataħħom li u ma samax dak li għetnejt palissa. U għalhekk sa eh, naddi l-mikrofonu l-kellim biex tgħidilna l-opinjoni tiegħek dwar il-kwistjonijiet prinċipali li rridu nikkonsidraw. Grazzi ħafna, Sur President. Għanna eh, problema ta' akkwizizjoni hija problema kbira. Din hija xi ħaġa li ħafna drabi ma titqis importanti ħafna mhux minn ovvjament, però jekk tħares pereżempju lejn l-Olanda, tara illi hemm organizzazzjoni ta' għajnuna għal kontra dawk il-pressi għarriqa, bajnuna l-kumpaniji u jaslu madwar 3000 il-ment u dax fl-2011 fl-Olanda biss kien hemm anka 26,000 fl-2012 u sa 31 ta' Marzu kellna 8000 ment U ovvjament hemm ħafna problemi b'dawn il-kumpaniji żgħir. Hemm ukoll frodi fuq livell individwali, ovvjament. Għaliex ġili mexej ta' kumpanija jgħidulu illi jekk trid tneħi sottoskrizzjoni tiegħek trid inna feks, u ħafna drabi dan ma jkollux jaqsam ma' tem ta' kuntratt imma ma' estensjoni ta' kuntratt. U għalhekk ikollok eh, mexjer ta' kumpaniji li batu dokumenti wara li jiffirmawhom u ovvjament dawn jiswew ħafna flus hemm ħafna konfużjoni fuq din il-kwistjoni. jekk tħares lejn il-figuri mill-Olanda 400 miljun ewro qegħdin jintelfu kull sena min-naħa ta' negozjati negozjanti fuq kwistjonijiet bħal daw. U tistgħu taraw kemm il-biljuni dawn jammontaw jekk tqisu fih dan il-suq intern. Qegħdin ineħħu dawn il-flus mill- l-ekonomija in ġenerali. Fil-Parlament Ewropew eh, konna kien ħafna x'namlu u approvajna materjal fuq din il-kwistjoni anka fl-2008 dwar il-mandat eh, li għad fil-mandat li għadda. Kien ukoll riżoluzzjoni fl-2011 fejn il-Parlament għamela ċara illi il-Parlament jaf li teżisti problema Pero mhux qed isir biżejjed fuq livell konkret. Fil-2011 flimkien mal-president tal-grupp Inte ħarsu lejn numru ta' miżuri ta' nfurzar u kienu kontenti u koll il-Komissjoni ħarġet komunikat is-sena eh, l-oħra fuq din il-kwistjoni, però aħna nħossu illi ikun utli ħafna li fir-rapport ta' inizjattiva tagħna nimxu lil lin minn dan. Nibnu fuq il-komunikat tal-Kummissjoni eh, li fih ħafna miżuri ta' prevenzjoni, il-ħolqien ta' hotlines u ta' helplines xi ħaġa simili għal dak li għandna fl-Olanda biex naraw x'inhuma l-prassi Jina smaj telefonat minnaħat tan negozjanti eh, fejn f'kumpaniji zar din hija kwistjoni emozjonali ħafna, kwistjoni li tista' tpoġġi lin negozju f'periklu mod serju ħafna. Hija xi ħaġa kera ħafna illi tinqabad f'kuntratt eh, għarriqi jew anka riklamar għarriqi illi jista' jpoġġi l-kumpanija f'riskju kbir hija kwistjoni serja ħafna. U għalhekk jeta tal missjal li met nagħmlu xejn fuqha, għalhekk jekk noħolqu eh, din it-tip ta' helpline li tgħidilhom il dawn negozjanti li din hija kwistjoni li tiġri ħafna nies. Tkun xi ħaġa tajba jekk nkun qegħdin nużaw ir-riżorsi tagħna, inkun qegħdin ngħinu negozjanti u anka niġġieldu l-frodi nnifisha l-użu ta' helpline, l-użu ta' hotline, hija xi ħaġa utli ħafna. Xi ħaġa li nistgħu noħolqu anke wkoll database Ewropea fuq dawn it-tip ta' prassi fejn il-negozjanti jkunu jafu iktar x'qed jiġri. Per eżempju, jekk eh, tirċivi kont eh, suspettus, tkun tista' tħares li din id-database Ewropea u tifhem iktar x'għandek qudiemek. Il-problema però hija illi l-hotline tista' tagħti parir għaliex eh, nies jiġu abbużati minħabba dawn il-kontijiet qarrieqa u ħżiena. U għalhekk dak li rridu nagħmlu huwa illi naħdmu iktar fuq dak li tgħid il-Kummissjoni, nibnu iktar fuqha. F'ħafna stati membri il- pulizija eh, jistaw jihdu azzjoni fuq dawn eh, l-ilmenti tan negozjanti Anzi, dawn ma jkunux jafu li ħafna drabi l-pulizija ma jifmux xini l-offiz dan ir-reat. Ma nix bżon direttivi, pero għanna bżon iktar linji gwida minnħa tal-Kommissjoni sabiex l-infurzar ikun wieħed aħjar fl-Ewropa kollha. Anka naqblu illi qed nieħdu din il-kwistjoni b'serjetà. U anka jkun hemm skambju aħjar ta' informazzjoni bejn l-istati membri differenti għandna bżonn li gwida ta' orjentazzjoni tajbin. Anka dwar dak illi tgħid il-komunikazzjoni fuq l-infurzar. l u l-Europe tkun anka lesta illi intervjeni bbażat fuq dak li jgħid komunikazzjoni tal-Kummissjoni. U sissa din mhux qed titqis bħala priorità minn naħa tal-istati membri u din hija kwistjoni li trid tinbidel, hija kwistjoni marbuta ma' l-intermedjarji konti għaddi minnaħa tal-uffiċċju postali u il-servizzi postali mbagħad minnaħa tagħhom. Huma responsabbli minn din it-tip ta' posta u għalhekk iridu jkunu kapaċi jkunu jafu x'qed jiġri u jagħmlu xi ħaġa dwarha. Anka fuq riklamar għarri, anka per eżempju l-banek jistaw jiċċekjaw dak illi jgħat jiġri hemm numru ta' uffiċċju oħrajn illi jistaw jgħinu. Eh, nistaw noħol ukoll sistema ta' eh, notifikazzjoni bikrija sabiex il-servizzi individuali jikkoperaw fl-imkien. Fiħdan l-imkow rajna li fin netwerk ta' l hemm num, hemm numru ta' miżuri li jistgħu jiġu implementati. U nistgħu nqishom iktar. Da mhux marbut biss mal-Ewropa interna, però jekk jirnexxinna eh, fuq din il-kwistjoni fl-Ewropa inkun qegħdin insolvu ftit il-problema naf li hemm anke netwerk marbut mal-Awstralja. Però ma rridux sempliċiment inċaqalqu l-problema. Huwa importanti li jkun hemm kooperazzjoni internazzjonali. Hemm netwerk informali li, li diġà jeżisti fejn eh, jirreferu għalih ħanka l-organizzazzjonijiet, però mhux il-kummissjoni. Naħseb irridu nibnu iktar fuq dak li tgħid il-Kummissjoni. Għandna bżonn nitrattaw din il-kwistjoni. Issa punt ieħor illi ma tindirizzax il-Kummissjoni b'dispjaċir. X'inhuma l-vantaġġi u l-iżvantaġġi ta' estensjoni ta' direttiva tal-2005 dwar il- prassi ta' kummerċ qarriqa bejn negozju ieħor Din ix ħaġa li tista' ssir minn l-istati membri kollha, però ftit minnhom biss għamluha. U l kummissjoni għandha tħares lej dan il-punt u mhux qed tħares lejh bħalissa għalfejn dawn l-Istati Membri mhux qed jestendu din id-direttiva. U jekk il kummissjoni tagħmel dan tkun qiegħda toħloq eh, qafas legali li jindirizza din il-problema partikolari. Grazzi ħafna, naħseb illi għanna ħafna kwistjonijiet biex niddiskutu fil-rapport tijak u sa naqraħu b'interess. Grazzi ħafna tal-opinjoni tijak. Issa niftaħ il-diskussjoni minnaħa ta' Shadows, jon kalla l-Acting Shadows l-ewel kellima. Grazzi ħafna, Sur President. Is-sur ġvab sfortunatament kellu jitlaq minn din il-laqa u eh, jixtieq jiskuża ruħu huwa jilqa l-komunikat ta' kummissjoni dwar il-ħarsien tal-kumpaniji minn dawn il-prassi għarriqa anka brabta mal-direttiva dwar il-reklamar għarriqi. Meta tħares lejn id-direttiva bejn fl-istati membri differenti hemm diskrepazzjoni fl-infurzar tagħha anka dwar il-possibilità li l awtoritajiet jinforzaw għala edin nitkellmu fuq il-reati transkonfinali u anka il-kummerċ transkonfinali fuq livelli differenti ta' implementazzjoni u naħseb li l-intenzjoni tal-Kummissjoni hija illi temenda din id-direttiva inqisa importanti ħafna. U Sur Schwab saqsini insemmi dawn il-punti partikolari. Ġifiri, il-proċedura legali, għandha tkun iktar armonizzata u konsistenti mal-proċeduri legali oħrajn. Jekk dan issir inkunu nistgħu nevitaw l-frammentazzjoni legali kif ukoll kontrattazzjonijiet eh, u anzi ta' dispożizzjonijiet differenti. Apparti minn hekk ħolqien ta' eh, blacklist dwar prassi għarriqa lista illi tkun konsistenti mal-direttiva fuq il-prassi tal-beħ. U importanti wkoll illi l-Kummissjoni tqis l-implementazzjoni ta' din il-lista u tuża l-metodi kollha illi tista' fih dan l-Istati membri. Dan mhux dejjem kien il-każ mal-direttiva preċedenti. Tielet punt dwar il-reklamar li qabbel irridu nikkjarifikaw ċertu kwistjonijiet meta tqis il-kazistika tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. Meta kumpanija tqis dawn it-tip ta' prassi għandha bżonn il-metodi eh, adegwati biex timplementa dawn it-tip ta' revizjonijiet. Il-proċeduri preżenti bħalissa ħafna drabi jiswew ħafna flus u eh, ma jnatawx appoġġ minnħata l-autoritajiet is-sur Vab huwa ħerqan illi jkun hemm iktar kooperazzjoni konstruttiva bħalma ġara sa issa flimkien ma' xedew rapporters l-oħra. Grazzi ħafna. Minna iktar. Għawna kellim fissem is-sur Rochford ukoll. Is-Sinjura Styler, ma nafxandek xie xi kummenti minn ħatijak ukoll. Naddi il kelma Nissur Bilan li huwa il-President Uffiċjali minna tal-BCR. Dan huwa l-ewwel skambju ta' opinjonijiet fuq dan is-suġġett u kuntent ħafna illi x-xogħol jimxi brata maġla nixtieq nirreferi fl-intervent tiegħi għal prassi ta' dħul falsifikat f'reġistri għaliex naħseb li din hija problema serja ħafna u it-telf issa qiegħed jammonta għal eluf ta' euro u kumpanija tista' tispiċċa fi stat serju ħafna riskjus minħabba dan it-tip ta' dħul illegali. Fuq din l-opinjoni Naħseb irridu nifukaw fuq tliet kwistjonijiet irridu nqisu illi jeżisti su intern digitali u dan qed jiġi abbużat l-użu ta' marketing fuq l-internet jgħat jizdiet. Apparti minnek irridu nqisu wkoll l-element transkonfinali hawnhekk qiegħed nirreferi referi għal iktar kooperazzjoni konkreta bejn l-istati membri li titqis bħala punt prinċipali biex niġġieldu dan it-tip ta' marketing ta' ġir ta' frodi. Dawn anka meta nqisu prassi li ġej minn pajjiżi terzi. Issa fuq il- kooperazzjoni bejn stati membri differenti dwar l-użu ta' sistema tal-IMI bħala eh, anzi jiena bħala rapporter fuq din il-kwistjoni eh, nagħti appoġġ. Hemm numru ta' sistemi legali fl-istati membri differenti u dan irridu nħarsuh. Però anka n-negozjanti nifisom iridu jihdu azzjoni rridu nagħtuhom appoġġ anke l kumpaniji żgħar illi jeliminaw il-possibilità li jieħdu azzjoni anke fil-qrati minħabba l-prezzijiet li jridu jħallsu. Hemm numru ta' siti fuq l-internet illi eh, waslu dan il-messaġġ biex nkunu aktar kawti. Però n-nuqqas ta' azzjoni jibqa' problema u għalhekk nixtieq napoġġa revizjoni ta' din il-direttiva u nisab ħerqani li naħdem mal-rapporter. Sur Styler, Sur Mendez, għaw xi kelli oħrajn, is signora Styler. Qabel naddilek il-mikrofonu, nixtieq nilqa' l-Kummissjoni, Sur Donum qiegħed hawnhekk minnaħa tal-Ġustizzja li huwa responsabbli wkoll min-naħa ta' dan il-Kumitat tal-Kummissjoni, is-Sinjura Styler. Thank you, uh, Mr. Chair. Grazie ħafna, eh, President. Xtaqt l-ONET nirringrazzja li rapporter tal-suġġett eh, li huwa importanti ħafna u interessanti għal ħafna minn ħafna miċ-ċittadini tagħna Eh, fil-fat kienu affettwati mill-kustjoni tal-gwida tal-bliet eh, u anka għaluli il-Euro City Guides fil-fat imbidlu imbidlu U l-affarijiet bidlu minn ittra ġenwina tal-vat, aħna City Gates diġa eh, semmejnija qabel, City Guides diġa semmejnijom qabel, imma itħassib dwar dawn litri u għali jidru li huma ġenwini. Imma fil-verità dawn bat jiġu medda minn azzjoni legali għax dawn wara kollox il-kumpaniji huma kumpaniji ingannużi għarriqa. U għawnek eh, eh, għanna eżempju eh, perfett ta' kif wieħed kif organizzazzjoni timbidel f'organizzazzjoni ta' tip ieħor biex tibqa tagħmel azzjonijiet tagħha fuq il-kumpaniji u da mhux qed iseħħ biss fil-Iskozja imma anka eh, f'pajjiżi oħra u għalhekk kwalikwa ħaġa li nistgħu nagħmlu bħala għajnuna anka għal dan il-kostituent mill-Iskozja u oħrajn huwa eh, għana namluwa biex eh, naqsu dan l-impatt kbir ta' dawn il-kumpaniji għarriqa illi qegħdin jagħmlu din l-azzjoni ħażina fuq il-kumpanija għandna bżonn nagħmlu monitoraġġ ta' dan U anka natu eżempji ta' dak li qed isseħħ fil-lokalitajiet tagħna u kif qed isir kif qed ikun l-impatt, kif qed inħass l-impatt. Is-sur Mendes issa, grazzi ħafna, President. Eh, sur Oxford jgħat x'imkien ieħor palissa sfortunatament. Imma naħseb illi il-punti importanti diġà issemmaw naħseb ikun utli ħafna illi s-servizzi legali jevalwaw, jistudjaw il-bazi legali ta' direttiva biex anka il-ħmuwa, jitejbuwa u, u importanti illi eh, namlu dan minħabba essu eh, eh, digitali, interna, biex anka jkonna din l-armonizzazzjoni tal-liġi Ewropea jekk il-leġislazzjoni tiġi armonizzata mal-Europa kollha jkun aktar faċli biex wieħed iġieled dan it-tip din it-tip ta' eh, prassi eh, għarrieqa jekk nagħmluha ċara fil-leġiżlazzjoni tagħna Allura, mux biss gvernijiet individuali ikollhom jistudjaw jaraw x'qed jiġri manka organizzazzjonijiet tal-konsumaturi u il-lobbyisti kollom ukoll jagħmlu din il-ħaġa u dawn il-persuni eh, kumpaniji li qed jibatu dawn um, litri chain letters ikunu jistgħu jiġu mbagħad attakkati minn dawn il-laqdiet tal-SMEs kif eh, eh, tafu dawn litri mill-marixxalli u mill-uffiċini tal-marixxalli huma ibsin ħafna huma eh, huma it li qegħdin jeddu lil kumpanji u għalhekk huwa importanti li ehm, ċittadini jkunu jistgħu anke jużaw mezzi legali biex jiġġieldu kontra dan. Eh, sfortunatament, ħafna ċittadini ma jifilħux iħallsu l-ispejjeż eh, legali u għalhekk eh, huwa importanti illi aħna dawn dawn it-tip ta' reati ma jibqgħux biss reati amministrativi ma jsiru wkoll reati kriminali. Grazzi ħafna. Naħseb illi kena ehm, ħafna eh, punti interessanti eh, u l-punt tal-Sur Mendes dwar il-fatt li dawn il-kustjonijiet għawnek għandhom xaqsmu u kol ma persuni li għedin jisfurzaw nis biex ħalsu u il fat li jemmu kol il-kustjoni tal-transkonfinali u l-mezzi legali disponibli għal ċittadini Zgur li l-SMEs li huma żgħar u ċittadini ma jkunux filħu jħallsu għal eh, dawn il-proċessi illegali huma ħafna ġabi kollha iċedu għal dan it-teddit illi jirċievu il-gvern ta' l-Espanja u dak tal-Olanda sa' fejna fjena it-tratta ma tratta din il-kustjoni u għal il-kumpanijiet żgħar u medji biex ma jħallsux dawn il-pagamenti kien hemm ukoll xi proċedimenti fil-rati li eh, li saru li għamu ħafna flus. Em, però kustjonijiet komplessi legali li aħna għanna nistinu il-membri tal-komitat legali illi forsi huma jistudjaw il-kustjoni u anka jatuna il-pozizjoni tagħhom naf li e, ħadd ma talab biex jitkellem fuq l-opinjoni tiegħek għax hija xi ħaġa li għadha kemm tqajma ġeġa ġdida. Inti wkoll semmejt il-kustjoni tal-involviment tal-Europol u l-Pulizija illi Eh, taqgħu kollha anke taħt eh, il-kumitat eh, legali. U għanna bżon li ninvolvu biex nejnu lil dawn l-SMEs Ewropej għax aħna nħossu illi dawn huma grupp ta' kostituenti tagħna illi ħafna drabi aħna biex ngħidlek ma nagħtux biżejjed kasom fir-rigward ta' dawn l-affarijiet nafu kolli meta kien hemm Eh, il-problema tad direttorji eh, u konna kolla minna rapport dwar eh, dinu kien pozittiv ħafna rapport. Nix infakkarkom illi meta aħna tkellimna dwar il-pakket ta' telecoms u tkellimna fuq il-drittijiet universala minna dispożizzjoni illi tagħti l-kapaċità lill regolaturi fl-istati membri e, biex dawn jestendu il-miżuri ta' ħarsien li għandhom fit-telekoms għal dawn il-kumpaniji żaru medji jekk dawn ikunu jixtiequ jagħmlu dan u jistgħu jagħmlu dan. Din hija mm, xi ħaġa li nistgħu nagħmlu segwitu tagħha ma nafx kemm awtoritajiet ħadu din l-opportunità u nistaw forsi nikbol il-Sinjura Cruz u kollu naraw bazzar xġara, x'din kienet xi ħaġa li um, dan il-kumitat kien talaba xi telekoms ukoll u qasam ieħor fejn il-kumpaniji żaru medji ħafna drabi jiġu ingannati minn dawn il-kampanji ta' reklamar u affarijiet bħal dawn. Hemm ħafna ġifieri kustjonijiet marbuta. Rridu naraw kif aħna nistgħu niffinanzjaw miżuri ta' ħarsien għal dawn l entrapriżi żaru medji fi żmien fejn hemm daqshekk eh, risorsi stretti. Naf li aħna nitkellmu ħafna fuq il-monitoraġġ tas-suq imma ħafna drabi. L-istati membri ma jkunux u jinvestu aktar f'dan il-qasam. <coughs> Jiena kuntent issa illi il-Komissjoni l-opportunità li jitkellem dwar dak li sema sissa. Mbagħad eh, nkun nista' nerġa' ngħaddi l-mikrofon lil rapporter biex jgħidilna il-timetable tiegħu. Nirringrazzjak tgħid il-Kummissjoni tal-opportunità biex nitkellmu fuq dan il-punt inħossu li veru fl-Ewropa għandna problema <clears throat> b'dan ir-reklamar qarriqi u mijiet ta' kumpaniji medji eh, ikunu vittmi ta' din il-prazzi fil-fatt b'dawn it-tekniċi tal-mass eh, eh, eh, marketing din il-prassi issa qed taffettwa xi sitt miljun organizzazzjoni u tagħmel ħafna sara lil kumpaniji individwali li twasal anka għal bejn 1500 euro għal kumpaniji li huwa ammont kbir għal kumpaniji żgħar kien hemm 30 elf ilment illi twassal U wasal anka l-rezoluzzjonijiet fl-2011 aħna għamilna pubblika għamilna konsultazzjoni pubblika u kien hemm wieħed u 20% li qalu li l-problema hija marbuta ma' din ir-reklamar għarri u din hija sinifikanti din il-problema u 79% 79% eh, talbu aktar ħarsien għal kumpaniji żaru medju għalek aħna fuq eh, minħabba dan, minn tinħarsu li din il-politika, politika ġusta, li tejn biex eh, tissaxħaħ il-grupp il-kabir ekonomiku u anka il-ħarsin tal-politiki, il-komunikazzjoni li aħna prezentajna ammettejna illi l-unika leġizlazzjoni Ewropea palissa biex inħarsu l-kumpaniji kontra dan it-tip ta' reklamar qari huwa il-direttiva tal-reklamar għarri eh, il tagħti livell minimu ta' ħarsin aħna edna illi konxi mill-limiti ta' din id-direttiva minnaħa il-regoli taħħa forsi mumiex eh, ċari bizzejed biex għet iġilet kontra ċertu pratika un bat anka mill kussjoni tal-implementazzjoni transkonfinali li hemm eh, fija ħafna toqob anka mħabba l-bazi legali eh, li ma tippermettix li jkun hemm kooperazzjoni bizzejed bejn l-istati membri hemm ukoll nuqqas ta' konverġenza fl infurzara Eh, jew modelli ta' nfulzar fl-istati membri għalhekk aħna publikajna eh, komunikazzjoni f'Novembru li għadda biex nindirizzaw din il-problema. U din il-komunikazzjoni edha eh, turi l-prioritajiet, żewġ prioritajiet l-ONET l-infurzar, aħna nħossu illi l-infurzar huwa problema u rridu nassikuraw illi jirregoli huma infurzati u min jagħmel ir-reati ma jistax jistaħba wara l-konfini. U għalhekk aħna nixtiequ li nagħtu l-awtoritajiet nazzjonali aktar eh, strutturi u bażi legali u setat biex ikunu jistgħu wafqu dawn il-prassi um, qarrieqa. Mbagħad irridu nħarsu lejn il-sustanza l-mertu tal-liġi u eh, nippruvaw intejbu ċertezza legali biex billi namlu regoli aktar ċari, nimlow it-toqob li jeżistu anka billi niprojbixxu permezz tal-lista sowda. E, il-prassi e, ħażina, e, prassi għarriqa. Imbagħad fl-aħħar qed inħarsu wkoll lejn il-penali biex nassikuraw li dawn ikunu effettivi e, proporzjonati u illi e, iġallu dak li jkun iżom lura mill-li jagħmel rejata. Jiena ovvjament nilqa il-kommenti tar-rapporter aħna ovvjament qed inħarsu wkoll lejn il-prevenzjoni politika ta' prevenzjoni qegħdin um, eh, niddiskutu wkoll ma' ċentru eh, Olandiż li jaħdem kontra il-frodi u qed naraw il-metodi li jintużawn fl-istess waqt qed naraw illi l-aktar azzjonijiet ta' prevenzjoni ta' suċċess huma dawk li jittieħdu mill-organizzazzjonijiet tan negozji infushom. L-entitajiet huma aktar fil-rip ta' l-SM li huma l-aktar fil-rip tal-SMI għandhom l-aħjar għodda biex ikunu jistaw jużaw uh, dawn il-mizuri ta' prevenzjoni bħal per eżempju mm, eh, ma' huma l-hotlines, anka korporazzjoni internazzjonali hija importanti aħna qed niżviluppaw din il-politika edin uh, eh, anzi kontenti illi eh, nejdu illi l-Kumitat Federali eh, Internazzjonali qed jieħu wkoll azzjonijiet qed jikkoperaw mal-Istati Uniti, mal-Awstralja u mal-Ġappun f'dan ir-rigward. Dwar il-Europol dan ukoll huwa din hija wkoll possibilità eh, ta' kif qed ħares lejn il-problema mill-lat kriminali il-liġijiet tassu għandhom jimxu jitfit ma' liġijiet kriminali u forsi hemm ukoll ambitu fej wieħed iħares aktar fid-dettall lejn din il-kustjoni dwar il-direttiva tal-kummerċ mhux ġust, jiena nixtieq ngħid li l-Kummissjoni pubblikat il-komunikazzjoni u r-rapport fuq dan din il-prassi ta' kummerċ mhux ġust u hemmhekk aħna niżinna il x'nifmu aħna bl-implementazzjoni tad-direttiva nejdu illi aħna nasbu li regoli li jeżistu palissa jidru li huma effettivi ma hemm il-problema ta' enforzar anka dwar ir-rol tal-Kummissjoni dwar l-infurzar u aħna ħanippruvaw naħdmu biex issir l-infurzar u nikkoperaw mal-Istati membri biex l-affarijiet ikunu aktar effettivi. Fl-aħħar net eh, jiena nixtieq ngħid li nilqa l-kumment dwar il-suq diġitali jekk ikonna eh, regoli għal eh, negozji bejnietum u dan il-reklamar eh, għarri li rridu nduru wkoll lejn is-suq digitali biex kwalinkwa regola li issir tkun tibqa' taħdem anka fil-ġejjieni għandna wkoll eħel problema ta' rizorsi fuq livell ta' stat membri u għalhekk metaħna nkunu qegħdin nippreparaw il-miżuri tal-infurzar nħarsu lejn u koll il-possibilità ta' kooperazzjoni fl-infurzar. Niprofaw namlu l-affarijiet effettivi imma eh, fl-istess waqt li ma joħol ux vis pejs zejed fuq l-amministrazzjonijiet fl-istati membri, specialment dawk l-amministrazzjonijiet fejn bizzejed bizzejiet risorsi. Grazzi ħafna nishtiq nirringrazzjak tal-risposta tiegħek eh, li kienet komprensiva ħafna u anka tal- li tajtna l pożizzjoni tiegħek fuq ċertu oqsma. Ma nafx hekk inti semmejtx il-Kommissjoni fil-programm tagħha u f'din eh, il-Kommissjoni semmit li ħajkun hemm leġislazzjoni proposta qabel it-tmiem tal-2013 għada din fl-ambizzjoni tagħkom. Iva, l-ambizjoni tagħna i u palissa qegħdin fil fuq il-livell tal-evalwazzjoni tal-impatt u jekk ikun hemm konferma li hemm bżonn ta' azzjoni leġislattiva, il-pjan tagħna huwa li aħna nippreżentaw il-proposta sal-aħħar ta' din is-sena. Mela, jekk eh, din l-opinjoni ta' l-Honorable Dion eh, taddi allura ma nkunux qegħdin naħlu l-ħin, u veru, anzi nkunu qegħdin nikkontribwixxu tajjeb ħafna. U l-Kummissjoni tgħid tikkonferma. Mela, il-membru parlamentari, fuq regolament mi flok direttiva, il komissani ma qalet xej. jiena tlabt li kunem regolament flok direttiva. Eh, L-Onorevoli Mendez jemi staqsi din il-mistoqsija. il komissani għandha tkun ippreparata f'kwalinkwa okkażjoni għal din it-tip ta' mistoqsija. Tista' terġa' tirrepeti jekk jogħġbok titlob il-Komissjoni. Jiena spjegajt illi titħol fis-suq digitali interni eh, digitali. U għalek aħna għanna nintroduċu ehm, leġizazzjoni ta' armonizzazzjoni massima permezz ta' regolament u mux direttiva. Ġifiri bazi legali jista jimbidel namluwa pala regolament flok direttiva dik il-mistoqsija tijaj. Grazie ħafna li n-mistoqsija dwar lażu tal-istrument, jekkux direttiva jew regolament,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 fuq livell nazzjonali fir rigward ta' leġislazzjoni illi mhux ikopru biss dan il-qasam manka il-kompetizzjoni mhux ġusta. Ġifieri ħafna prassi li qiegħda barra mill-qasam tas-suq u għalhekk aħna ma nixtiequx li naffettwaw is-sistemi li huma fihom infushom tiġi affettivi u komprensivi. Aħna inħossu illi l-azzjoni fil-qasam tal-prassi tas-suq għarriqa għandha tikkumplimenta regoli eżistenti. U għalhekk uh, għalissa aħna ħassejna illi direttiva hija l-aħjar għodda illi għandna nużaw. Ma naħsibx li konvinċejtu lil uh, Sur Mendes. Imma aħna ovvjament nifmu wkoll l-approċċ tagħkom. Dennis, Dion, tixtieq tikkonkludi issa? U anka forsi tkellmu naqra fuq l-iskeda li għanna qoddimna. Iva, grazzi ħafna Melken. Nixtieq nirringrazzja lil kellima kollha li parteċipaw illum. Kienu li ħafna illi wieħed jisma' dawn is-suġġerimenti kollha l-problema hi illi ma tantx eh, tista' tgħid wisq fi rapport ta' inizjattiva propja nixtieq nirringrazzja wkoll il-Kummissjoni għal dak li qalet. Jiena ma tantx tkellim dwar is-suġġerimenti preċiżi u l-proposti tal-Kummissjoni infisa. Aħna xtaqna eh, aktar minn dak li hemm imniżel fil-komunikazzjoni, dak li hemm fil-komunikazzjoni huwa importanti mens u kostruttiv ħafna. Issa dwar l-ispejjeż Jiena għandi il-vizzju illi niprofa eh, nifranka l-flus kemm jista' jkun ma tantx naqbel ma' proġetti kbar imma naħseb f'dan il-każ jekk irid nħarsu lejn l efficienza fl-ispejjeż Jekk inti tkun qed titlef 400 eh, miljun f'pajjiżi bħal l-Olanda, Allura huwa utli li wieħed jinvesti l-flus biex jipprova jikseb lura l-flus li jkun tilef. L-opinjonijiet differenti li għandna mill-kumitati l-oħra fil-fat, kon sorpris bijom, ġifiri, il-fat li libe u l-oħrajn tawni e, e, biex nejtek il-go ahead biex inkompli biex xol. Issa, dwar l-iskeda, dwar il-żmien li għanna għoddimna skont E, anka ma informawni segretarjat ir-rapport tiegħi ħajġi traddot fit tiniġi ma ta' Mejju, ħajġi prezentat um, fl-aħħar ta' Mejju. U jekk xi opinjonijiet u xi pariri mill komitat allura dawn irridu jemxu ma' din l-iskeda li jastretta ħafna, riġida u Mm, fuq bazi ta' dak li diskutejt ma' l segretarijat probabilment ha' nivvuta fit-tini sessjoni plenarja ta' ottubru u jekk il-Komissjoni ħa toħroġ b'xi leġiżlazzjoni qabel l-aħar tas-sena lura. Eh, jiena naħseb ma nix nittardjaw iktar dan għax inkella ftit se jkun l-impattana fuq il-proposta tal-Komissjoni. L-opinjonijiet Eh, mela mill-kumitati għandhom jitlu kemm jista' jkun ma' lajra. Naħseb illi eh, dinja tajba din iskeda speċjalment jekk ħajkonna din il-proposta legali u żgur li jiena mistenne noqgħod nargumenta li għandna nittardjaw din anzi forsi nistgħu naraw E, l-iskeda tijak għal-mendi u l-umbat meta ħajġi prezentat ġifri ottubru. Grazie ħafna tal-li ftaħt dan il- Dozzjer nasib li ħajkun um, e, wieħed importanti u anka proġett innovativ għal dan il-komitat. Nispara li għalek nkunu nisaw nħallu l-impat li nixtiequ. Naddu issa għal żewġ punti oħra li huma marbuta flimkien biex inkomplu xor tagħna fis-sija li jmiss. Għanna il-medjazzjoni tal-assikurazzjoni, direttiva u l-opinjoni fuqa. Il qed nagħmlu għal kumitat ikon u l surlajn Lajnen huwa rapporter. Il-Sinjura Styler hija rapporter tagħna u għandna l onorabili Karja għal PPE ma nasibx għandna xi xadow zoħra hawnhekk mill-kumitati l-oħra. Għalek naddilkom il-mikrofonu kemm jista' jkun malajr, un bat l-opinjoni tal-dokumenti ta' tarifa u lini għal prodotti tal-investiment. E, L-Honorable Panseri mux jgħataw, sur koffarati ħajkun jgħat minn floku, l-Honorable Pitikajni kallat mura l komitat tal-ikon biex tiftaħ xie dokument, xie fajla, mek imma għaw xaħat li ħajitkellem finsima, e, l-Honorable Buzaw mux jgħataw, ma' zguli għaw xaħat juħol li se jitkellem finsima liberali li nissuġġerixxi għalek huwa li nimxu b'sekwenza għax għandna emendi li rridu nitkellmu dwar dwar ġifieri sinura Styler Karas mbagħad punti oħra fuq il-kompromessi. Mbagħad naddu għall-opinjoni tal-Onorevoli Panzeri għandna tim b'saħħtu hawnhekk l-Sur Van Huler, so fejna fjena jgħataw. Dan irtira, tgħid il-komissjani. <laughs> Mela, maħniex aġġornati bizzejiet, minn ħaj jitkellem iflok? Jina Steven Ryan u jina il-kap deputat. Iġifri inti inkarikat minn daw iż-żewġ proġetti, minn ħajma l-assikurazzjoni? Fl-imordni ħat titkellmu? Jina il-kap deputat għal dan l-unità ta' ġestjoni u għalek għan nitkellem dwar l-assikurazzjoni jina. Mela, ħanibdew fuq il-medicini tal-assikurazzjoni. Signora Styler, un sur Karas. Grazzi, President, u grazie u koll shadows Dak li provajna namlu għonek u il-insibu bosta emendi ta' kompromess. Xtenni ringrazja b'mod partikolari l sur Karas għalli xu attenda il-laqa ta' Shadows u għamess forsa biex attendi għavolja kien imħabbat mux ħażin. Palissa għadna ma sibniex il-kompromessi kollha għaliex xi shadows ma kienux daqshekk attivi daqs is-sur Karas minħabba pressjonijiet ta' ħinaf. Imma għanna sal-25 ta' april qabel ma nieħdu l-vot u nittama li sa dak iż-żmien ikunu nistgħu nsibu xi ftehim naf illi hemm xi ftit tal-konfużjoni dwar ċertu kompromessi forsi nagħtihom daqatajn u nindirizza dawk li l-aktar huma importanti Kompromess numru wieħed dwar il-websites ta' tqabbil ta' Paragun eh, kienu importanti immens. Aħna għamilna kjarifika dwar il-prezzijiet tal-prodotti sabiex jiġu konsidrati bħala assigurazzjoni fil-medjazzjoni kien importanti illi ninkludu il-websites ta' Paragun u ridna niżguraw illi anke dawk bażi kommerċjali jkunu inklużi wkoll. Badwar it-tieni kompromess, il-konsulenza personali, il-kompromess tlieta, definizzjoni, l-erba, il-prattiċi, prattiki ta' ħin, għanna il- il-kompromessi u kol dwar ix-xiri Il-kwistjoni hija meta wieħed jixxieq prodott u dan il-prodott ikun marbut ma' xi ħaġa. Il-kwistjoni għall protezzjoni tal-konsumatur kienet l-għażla li għandhom il-konsumaturi, anke jekk aħna provajna nindirizzaw il-kwistjonijiet ta' importanza dwar il-prodotti konnessi ma' prodotti oħra aħna provajna niżguraw illi l-konsumaturi meta jkollhom prodott marbut konness huma jkollhom lazla li jistru prodott li jridu jistru, jiġifieri eh, naraw li l-kompetizzjoni hawnhekk tkun indirizzata wkoll. Xi importanti f'termini ta' għażla tal-konsumatur, kellna 16 il-kompromess illi aħna sibna kompromess seba huwa pjuttost ovvju jindirizza l kustonietta ta' ODR il-medjazzjoni u l-integrazzjoni kompromess 8 artikolu 7 hemm ċertu konfużjoni fir-rigward tal-paragrafu wieħed F Kien il-kwistjoni ta' remunerazzjoni u miżati, aħna daħħalna remunerazzjoni u provajna narġa' nikonsidraw dik l-emenda iżda għamilna dan jekk ikun hemm talba tal-konsumatur. Jiena dal l li niddiskutija din jekk għandkom xi problemi biha li jekk hemm xi konfużjoni aħjar niċċaraw l-affarijiet sabiex ikonna qbil fuq din l-emenda partikolari. Jekk imbagħad ngħaddu għall-emenda ta' kompromess numru 9 u nikkonsidrawha għal sekonda din hija ovvja wkoll Eh, frok eh, gives najdu provides u sensivitajiet kollha marbuta ma' dan. Għal dawk mish mhumiex Forsi l-affarijiet jistgħu għom hemm il-kwistjonijiet dwar l-assigurazzjoni u l-intermedjarji kompromess 12 sabiex ikun hemm arranġamenti amministrativi u organizzattivi sabiex eh, jipprova jitnaqas xi ftit il-konflitt Imbagħad l-14, il-15 u il 16 jiena naħseb illi kollha huma ovvi dwar remunerazzjoni aħna ippruvajna f'artikolu 17 eh, approvajna niċċaraw l-affarijiet. L-ewwel għadna li għandha tkun remunerazzjoni għal ħajja u dawn għandhom ikunu disponibbli. Dispon Issa nifmu li dwar prodotti għal ħajja hemm l-aħjar prassi, ir-remunerazzjoni. Mhux qed tiġi qed tiġi indirizzata bħalissa l-offerta dipendenti u kena nsibu kompromess f'artikolu 17 fuq talba li aħna kellna. Provajna nsibu kompromessi iżda Kien importanti li dwar l-iktar kwistjonijiet kontroversjali f'dawn is-16 il-kompromess aħna ndirizzajnihom. Iżda fl-aħħar mill-aħħar aħna qegħdin nippruvaw niżguraw illi mill-perspettiva tagħna tal-konsumaturi il-konsumaturi jiġu moqdija bl-aħjar mod u dawn it-tibi ta' skandli li kien hemm dwar il-beħ żbaljat u l-nuqqas ta' fiduċja f'dan il-proċess ta' assigurazzjoni u beħ tal-assigurazzjoni għalina kien suġġett ta' sew importanti jiena nisabħer għana l nisma' x'għandu xiejt il sur Karas u jekk xie xi kwistjonijiet dwar eh, il-kwistjoni ta' remunerazzjoni jekkem xaħġa xi ħaġa li għandna għalfejn indirizzawa. Grazzi l-Onorevoli Otmar Karas. Rapporter, ziz kollegi, l-ewel net, grazzi tassew, grazzi tassew għal kooperazzjoni eccellenti ta'kom. Grazzi tal-li kontu disponibli ħafna u tajtu widen lil xurxin kemm rapporter kif ukoll ix-shadows. Jiena napprezza ħafna l-kollaborazzjoni tagħkom. Minħabba l-kriżi tad-dejn. hemm ħtieġa sfaċċata sabiex aħna nerġaw nġibu lura il-fiduċja tal-konsumaturi fil-mod ta' kif jaħdmu is-swieq finanzjarji u dawk tal-assigurazzjoni. Dan huwa wieħed mill-għanijiet tagħna. U bekk din id-direttiva għandha lan illi tgħin il-konsumaturi sabiex isiru aktar fiduċjużi. Bekk kellna l-emendi ta' kompromess, aħna irsistejna ħafna fuqhom u issa qegħdin nirfinawhom. Ser nindirizza l-artikli il-marbuta mal-websites li qablu il-prezzijiet u dawn il-website iva ser jiġu koperti mid-direttiva. Dak li jinsab barra l-ambitu tal-direttiva huwa dak illi jagħtu l-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi f'rigward ta' paraguni. Aħna stabilejna ċertu żidiet li japplikaw għal prodotti oħra wkoll. It-telet net l-ADR bejn il-kumpaniji tal-assigurazzjoni u l konsumaturi dawn għandhom ikunu f'konformità mad dispożizzjonijiet tad direttiva li għaddiet f'Marzu fil-plenarja. Sabiex dan ikun f'konformità mal-kazistika, mal-ġurisprudenza stabilita u evitajna li jkollna burokrazija żejda. Ir-rabanet dwar il-prattiki eh, ta' remunerazzjoni kif qal ir rapporter aħna fqalet rapporter aħna nitolbu li jkun hemm żvelar ta' remunerazzjoni jekk ikun hemm talba biss. Il-ħames net atti delegati legali dawn ser japplikaw sabiex jiġu stabiliti il-kriterji f'rigward ta' meta wieħed ikun intitolat għal remunerazzjoni, mhux ser ikun hemm żvelar hemmhekk. L-iktar parti kontroversjali bla dubju ta' xejn hija dwar il-miżati. Il-Kumitat Ġuri tal-fema tiegħu qal illi il-proposta il proposta mill kummissjoni li tneħħi r referenza għal miżati sa ċertu punt dan huwa marbut ma dak li suġġerejt il-vot fih dan ġuri juri illi il-proposta attwali tala imd huwa pass illi qed jipprova jikseb ħafna iktar mill suppost din il-konsulenza indipendenti twassal għal kompetizzjoni mhux ġusta u ma tiżgurax it-trasparenza u il-fiduċja fil-konsumaturi u xekkel il-proporzjon ta' servizzi tal-prezzijiet. Dan jista' jwassal għal prezzijiet aktar għoljin għal konsumatur aħħari. Din it-tip ta' intermedjazzjoni fl-assigurazzjoni, ġifieri l-konsulenza. mhijiex tas-soltu u bekk irridu ninvolvu naċċettaw il-proposta ta' ġuri. Naħseb illi għaw appoċ mifrux hawnhekk u aħna se nagħdu kwistjonijiet relevanti l kumitat ġuri. Nirringrazzja lil kulħadd u nittamaw illi aħna nsibu bil mifrux u dan nagħmluh fl-aħħar. Grazzi l-kollegi l-oħra jixtiequ jagħtu l-kontribut tagħhom l-onorevoli Tsemakakis. Grazzi tassew. Grazzi l-rapporter u l-shadow. Huwa jaħdem fikon u jaf mifid, jaf ablamment u jaf ir-rabta li hemm ma' mifid. Jinsen nagħmel xi kummenti osra l-ewwel net il-kompromessi dwar ir-reġistrazzjoni tal-intermedjarji illi taħt l-IMD wieħed il-predeċessu tal-leġislazzjoni jiena dawn nistgħu nappoġġom dwar ir-reżoluzzjoni ta' tilwim minix daqsek żgura hawnhekk għaliex mifid u oħrajn huma marbuta ma riżoluzzjoni ta' konflitt fejn l-utenti ħarin huma l-konsumaturi u din irridu naqbluha għama sur karas. B2C il-klient jista' jkun klient ta' negozju nkella konsumatur u bekk jiena nitlob illi hawnhekk aħna għandna nirreferu għal mifid u nużaw l-ADRs ukoll. Issa, dwar it-tarif għall konsumaturi jiena naħseb illi il-klient jew il-konsumatur il klient jew il konsumatur għandu ikun jaf il-kalkoli ta' remunerazzjoni tal-intermedjarju, għanna bżon taktar trasparenza, it-neħija ta' wieħed wieħed de. Jina din impoġġija f'dubju għaliex eh, m'hemmx informazzjoni dwar remunerazzjoni u kummissjoni għal prodotti mhux għal ħajja. U din għanna nirranġawa, grazzi tassew. Daw kienu l-kummenti tiegħi, Sinjora Rojtova. Grazzi, jiena napprezza immens il-ħidma tal-rapporters f'dan is-settur, iżda hemm xi ħaġa waħda li nixtieq insemmi. Hija kwistjoni li dejjem narawha. Il-kollega Ġermanja għal illi il-konsumatur jista' jkun ukoll klijent u dan japplika f'pajjiżi bħal Ġermanja fejn il-liġi tal-konsumatur tinkludi wkoll negozji żgħar ta' daqs medju iżda f'pajjiżi oħra huwa fidejn il-leġiżlazzjoni nazzjonali li jaraw jekk hux jinkluduhom. F'Repubblika Ċeka sfortunatament għadu ma kienx possibbli illi aħna dan niddefenduh u napplikawh U sakemm ma narmonizzawx id-definizzjoni, sakemm ma narmonizzawx l-entitajiet illi jaqgħu taħt il-liġi tal-konsumatur, aħna mhux ser inkunu nistgħu naqblu dwar miżuri oħra. Hawnhekk nixtieq nitlob lill-kollegi sabiex ikunu flessibbli għal tmien snin aħna ilna nippruvaw nindirizzaw dan il-punt. Ejjew, naħsbu dwaru, ejo naħsbu dwar definizzjoni armonizzata ta' entitajiet li jaqgħu taħt il-liġi tal-konsumatur. Ovvjament jiena nissuġġerixxi li l sms jaqgħu taħta. Għaliex il-konsumaturi jistaw eh, jisibu f'til-wimit eh, ma' negozji, negozji li għandhom avukati u jkunu svantagġati. Grazzi. Grazzi għal dak il-punt ta' dettal jiena ser nikkummenta b'mod speċifiku fil-komplementa ta' kompromessa ta' Sinjura Styler rajt li hija fit-tnejn kompromess tal-kompromess tnejn hija titkellem dwar id-definizzjoni ta' konsumatur Imma mbagħad għandna wkoll definizzjoni separata dwar il-pariri personali jidher li hemm xi taħwid fost dawn it-tnejn. Nixtieq inkun naf għax x'kellha f'moħħha hawnhekk. Fir-rigward tad-definizzjoni għaliex il-kwistjoni tal-konsulent tal-pariri u l-konsulenza hija importanti għall konsumaturi f'servizzi finanzjarji u kemm importanti li aħna nagħtuhom pariri eh, tajba u fejn suppost ikun imparzjali ta' bilħaq ikun imparzjali u kol li naraw xinu ma' ċirkostanzi tal-konsumaturi. Jiena ma' kux daqseg zgur e, xinu ma' dawn id-definizjonijiet u jekk waħda tuħux post l-oħra, forsi tista' dokumenta aktar tard. Issa, bil-ftejim tijak, Sinjora Styler, jiena ser e, nistiden l-surrajjen biex ikkummenta imbagħad inti tista' tala id-diskussjoni warajħ. Issu Ryan. Thank you very much. Um... Grazzi tassew. Jiena nixtieq nisħa diġa mill-bidunet illi din hija parti minn pakket ta' miżuri mhux biss bil-proposta preps li qegħdin niddiskutu hawnhekk imma anke l-proposta fed illi hija element ewlieni tal pakket u f'ċertu punti hemm bżonn livello li ta' parallelizmu bejn dak li aħna niddeċidu fil-proposta IMD u dak li jiġi deċiż dwar il-MIFID. Ovvjament din hija proposta illi hija eh, motivata mill-protezzjoni tal-konsumaturi u l-konverġenza dejjem tiżdied fost l-istati membri uħut mill-emendi jippruvaw jipproteġu aktar il-konsumatur u oħrajn jippruvaw inaqsu l-piżijiet fuq in-negozju b'mod partikolari l-SMEs U żgur mhux ser tkunu sorpriżi li tisimgħu il l-Kummissjoni hija aktar favur il-protezzjoni tal-konsumatur għaliex meta aħna ressaqna l-proposta tagħna ressaqna evalwazzjoni ta' impatt fid-dettall illi jevalwa fid-dettall l-impatt fuq l-SMEs u bekk aħna nikkonsidraw li l-proposta tal-Kummissjoni tikseb bilanċ tajjeb bejn il-protezzjoni tal-konsumatur li għandha tiżdied u l-piżijiet fuq l-SMEs. Hekk kif jinsab kif hemm miktub fil evaluazzjoni ta' impatt. Issa dwar xi punti speċifiċi l-aspetti ewlenin tal-proposta tal-Kummissjoni huma l-ewwel qabel kollox l-estensjoni tal-ambitu meta mqabbel mala jamdi attwali sabiex ikkopri il-kanali kollha ta' beħ, il-kanali kollha ta' assigurazzjoni u koll il-fornituri anċillari pal per eżempju l-agenti tal-ivjaġġar u l-agenti li jikru il-karozzi. Il-tini element essenzjali tal-proposta tal-Kummissjoni fl-opinjoni tagħna huwa dwar it-trasparenza sħiħa u r-remunerazzjoni, trasparenza dwar ir-remunerazzjoni u il-commissions. Minnajr dawn żewġ elementi aħna jkonna punta dubju dwar il-valur misjut tal-proposta. Issa dwar it-trasparenza tar-remunerazzjoni aħna nemnu illi wara li kunem perjodu xira ta' tranzizjoni għall-assigurazzjoni mhux tal-ħajja fl-aħħar ta' dan il-perjodu ta' tranzizjoni hemm bżonn ta' trasparenza siħa dwar ir-remunerazzjoni mingħajr il-ħtieġa għall konsumatur illi huwa jagħmel rikjesta jagħmel talba dinja meħtieġa sabiex niżguraw livell indaqs fost e, kanali differenti ta' beħ u kol seta sħiħa tal-konsumatur sabiex jikseb pat xira mal-bejjieħ ikun xikun it-tip ta' bejjeħ. Il-konsumatur għandu jkun jista' identifika l-prezz ħieħ tal-prodott, il kem jiswa l-prodott u jkollu idea tal-marġni tal-profit illi huwa binat mal-prodott. U bekk dan huwa fil-qalba tal-proposta tal-Kummissjoni jekk dan il-punt jitneħħa jew jiddajjef għalina jkun qed jaffetwa il-qalba tal-proposta. Issa, dwar il il-bejja indipendenti tal-assigurazzjoni u l-proposta illi jitneħħew il-commissions f'dan il-każ partikolari għalina din hija kwistjoni ta' definizzjoni tal-, proposta kelma indipendenti, xieġifiri li tkun indipendenti għalina intermedjarju bejjeħ ta' assigurazzjoni illi jirċievi. Il-Commission għalina f'termini semantiċi mhuwiex indipendenti imma din hija kwistjoni semantika. Aktar milli kwistjoni oħra. Issa dwar il-kwalifiki professjonali tal-intermedjarji tal-assigurazzjoni, dan huwa eżempju wieħed ta' setturi fejn hemm ħabta li l-emendi neħu seta tal-Kummissjoni li tadotta l-atti delegati minnar ma noqgħod nidħol fuq il-vantaġġi u l-iżvantaġġi jiena nixtieq ngħid illi dinja kwistjoni orizzontali. F'dawk il-każijiet kollha fejn ikun hemm emenda illi tipproponi li tneħħi s-seta tal-Kummissjoni li tadotta qatt id-delegat naraw illi il-dispożizzjonijiet dettaljati li kien ser ikun hemm l-atti delegati għandhom jiġu proposti fl-istess waqt fil-proposta tal-ewwel livell għaliex dawk il-każijiet fejn il-Kummissjoni suġġeriet illi hemm bżonn ta' atti delegat għamlet dan għaliex hemm ħtieġa ta' dispożizzjonijiet aktar iddettaljati tkun xi tkun l-entità leġislattiva illi toħroġ dawn il-dispożizzjonijiet, imma mtiġa ta' dispożizzjonijiet aktar dettaljati u għalhekk id-definizzjoni tal-aħjar eh, kwalifiki professjonali għal attività transkonfinali tal-intermedjari tal-assigurazzjoni dan huwa eżempju jekk dan jiddaħħal fit-test tal-ewwel livell neħtieġu xi dispożizzjonijiet dettaljati dwar dak dawk li jistgħu jkunu kwalifiki aċċettabbli hemmhekk imbagħad hemm xi elementi oħra pal per eżempju l-abbinar u l-bundling fejn ikun tajjeb kikun niżguraw livell ugwali fis-suq kollu kemmu u jkonna e, eh, parallelizmu mal-proposta MIFID. Għanna nsegwu mill-qrib dak li qed jiġi votat dwar MIFID. Sabiex nala dinja proposta motivata mill-protezzjoni tal-konsumatur ma naħsbux li tpoġġi piżijiet żejda fuq l-SMEs u l-kopertura kollha ta' sensiela kollha ta' kanali ta' biħa l-assigurazzjoni u trasparenza sħiħa dwar ir-remunerazzjoni mingħajr ir-rekwiżiti e, ta' rikjesta tal-konsumatur, il-Kummissjoni taħseb li dawn huma l-aspetti li jinsabu fil-qalba tal-proposta. Grazzi. Eh, Grazzi ħafna tal-risposta komprensiva tiegħek u dawk il-kustjonijiet naddu il-mikrofonu l-Sinjura Styler biex tatina xi kummenti fuq il-punti li diġa semmejna u anka biex eh, nitkellmu dwar il-tappi ta' konklużjoni f'din il-proċedura. Sinjura Styler. Grazzi Sur President, grazzi wkoll il-Kommissjoni, kif ukoll il-Shadows naħseb illi il-koll edin naqblu li rridu naraw titjib fil-ħarsin tal-konsumaturi eh, f'dan il-qasam partikolari jina naqbel ukoll ma dak li qalet il-kummissjoni kif ukoll qalu kelliema oħrajn illi rridu nħolqu armonizzazzjoni ma' proċeduri anka fuq eh, pariri illi nevitaw l-użu ta' pariri li ma jkunux speċifiċi għal klient li l-parir kun iktar personalizzat u importanti ħafna eh, ħafna drabi ma natux parir, ma natux spiegazzjoni ta' prodott u għalek rridu nizguraw illi eh, meta kun għodin namlu diskussjoni tagħna nifukaw fuq eh, il-kjarezza irridu nizguraw illi meta aħna edin nresqu l-idejat tagħna fuq il-ħarsin tal-konsumaturi inkunu konxi li dawn jistgħu ikunu differenti mill-proposti tal-ikon u għalek nkunu ċerti li ma kunux għedin nimminizzaw il-drittijiet tal-konsumaturi. Jena fl-opinjoni tiegħi naħseb illi eh, l-aħjar huwa illi ikonna laqa bejn ix-shadows qabel nieħdu il-vot fil-28 ta' April jekk dan huwa possibbli il-ġimgħa d-dieħla meta nkunu fi Strasburgu u naħseb li tkun laqa utli għaliex ħafna minna tkun inkunu hemmhekk. Jekk le it-tlieta u 20 ta' April li tatina jumejn ċans qabel il-vot u forsi nkunu bilna fuq il-kompromessi qabel din id-data. Jekk dan mhux possibbli ġifri li nintaqgħu fi Strasburgu l-aħħar laqa bejn ix-xedu tkun waħda utli ħafna speċjalment ma dawk kollha involuti u għalhekk nixtieq nirringrazzjakom kollha tal-għajnuna tagħkom. Ovvjament nafu li dan mhux qasam faċli għaliex huwa qasam kompless. U hemm ukoll eh, l-element transkofunali ta' direttivi oħrajn però nilqa li l-idejat minnaħa tal-kollegi għatfadal żmien u nixtieq nilqa nilqa wkoll idejat addizzjonali oħrajn biex inkomplu nikkjarifikaw dak li għandna diġà għandna ma tantx għandna żmien u għandna 16 e, il-kompromessi li diġà bilna fuqhom u se fil-votazzjoni ta' April. Grazzi ħafna l-idea tiegħek hija li jkollna ċerta diskussjoni u naħseb li eh, l-idea tiegħek hija waħda tajba li ġifri li nħuq bil fuqhom qabel ġara darba jkun hemm l-atturi prinċipali f'din il-kwistjoni. Tajjeb ħafna nibdew l-aħħar punt fuq l-aġenda tagħna ta' eh, illum dwar dokumenti ta' informazzjoni importanti li wkoll huwa marbut mal-pakket tal-ħarsin tal-konsumaturi is-sur konferati u uh, u għawek bħala rappresentant ma nafx eżatti minn illi jabu kol anka rappresentat minn tal-gwi fost kellima oħrajn. U għalek san nisma l-ewel lil Shadows is-Sur Kavarti jista' jiprezenta il-kompromess fis-sem sur Kompromeri qabel ninkonkludu dan il-punt. Sur Koperati. Grazzi, President. Irrit niskuża in-nuqas ta' Antonio Panzeri minħabba li għandu xi xogħol ieħor bħala president tal-delegazzjoni tal-Maghreb. Antonio għalinna suġġerinna li nirringrazzjaw eh, il xedur rapporters kollha għal xogħol tajjeb li għamlu sissa jiena nagħmel dan minn qalbi. Mill-aħħar laqa illi saret imma Shadow Reporters ħareġ ħarġu uh, osservazzjonijiet fuq uh, eh, soluzzjonijiet ta' kompromess illi eh, illi kien hemm. Antonio daħal il-kompromessi u is il-suġġerimenti illi tawħi il-kollegi. Mela, jien sa' ħansa minn għara dawn il-modifiċi. Dwar il-kompromess ġe, ġiet simplifikat il-formulazzjoni għandu x'jaqsa mal-ispejjeż mizjud li ma jidrux fil-kid. Għal kompromess e riformazzjoni tal-proposta li l-Kommissjoni tuża standard tekniċi Eh, li jkunu moddija mill eh, mill-entitajiet ta' sorveljanza Ewropea u daw eh, għandhom jingħataw jiġu diskuti mal-konsumaturi qabel ma jiġu adottati. Fir-rigward tal-klassifikazzjoni tar-riskju, il-proposta li jkun hemm modell bil-kulur Illi wieħed jista' jqablu mal-klassifikazzjoni tal-enerġija fid-djar dan il-mudell u aspirat minn dak uh, intużat fil-Portugal huwa kompromess tajjeb skont ir-rapporter um, aktar minn dak tal-traffic lights jew minn dak iktar kumpless li huwa żgħat fid-direttiva tal-USITS il-kompromess ġej, eh, je. Għawnek għanna prinċipi ta' karenza bejn l-informazzjoni fil-kid. U id-dokumenti tal-kontrat, eh, tal-kontrat li jkunem ta' dan investiment fl-axħar għal kompromess o li għandu xaqsam mal-rezoluzzjonijiet, eh, rezoluzzjonijiet għat-tilwim. rezoluzzjonijiet għat tilwim Definizzjoni aktar dettaljata permezz tal-artiklu illi fih l-amendi kollha illi ġew eh, preżentati mill-Onorevoli Panzieri. Hemm introdottu kol referenza direttiva eżistenti li għandha x'taqsam dan il-qasam u paragrafu ġdid illi fih hemm il-thresholds eh, stability biex prevjenu l-abbużi ehm, ta' dan l-istrument ta' rikors. Illa għalli passaret il-bira kif jafu il-kollegi la' annullata ġitim ħasra minħabba li rapporter kellu jitlaq. Pero dan mandux eh, iżom li shadow rapporters mill-li eh, jgħatu l-opinjonijiet tagħhom mill-li jien ħanħu nota tagħhom biex imbagħad nkun nista' li l onorevoli Panzeri. Eh, għandhom ikun jafu illi bil ma' segretarjat fil-Kummissjoni tiġa maħsuba laqa oħra qabel il-votazzjoni li ħassir fil-25 ta' April. Għalhekk eh, din tista' tkun eh, l-okkażjoni fejn l-kummenti, l-osservazzjonijiet ta' shadow rapporters li jiena ħanerġa' nirringrazzjom eh, wieħed jista' iwassalhom. Grazzi ħafna. Thank you very much indeed. Grazzi ħafna tal-kummenti tiegħek, Signora Koljanin nixtieq nibda billi ngħid li fiżempi tiklajnen eh, nirringrazzja rapporter tal-kooperazzjoni tiegħu kif ukoll tal-kompromiss li qed jippreżenta. Dan jirrappreżenta ħarsin ta' konsumaturi aħjar anka fiħdan il-ħidma ħer tal-su intern meta tqis l-emendi u l-kompromessi proposti naħseb illi hemm numru ta' oqsma li nistgħu naqblu fuqhom, però hemm ukoll ċertu elementi li rridu niddiskutuhom iktar. Wieħed mill-aspetti riskjużi eh, huma ta' sfida u nas bil-Kummissjoni tittaħdem aħjar fuq din il-kwistjoni. Valutazzjoni tal-esperjenzi preċedenti ma taf tkun ma tafx tkun l-aħjar metodu u jider illi ir-rendiment tal-passat mhuwiex indikatur tajjeb dwar kif eh, negozju se jaħdem fil-futur. Apparti minn hekk irridu naraw il-relazzjoni bejn prodott u ieħor u dan irid ikun rifless ukoll fil-kiet. Apparti minn hekk iridu nqisu ukoll dak li sista jiġri fil-futur. Per eżempju, l-prezentazzjoni tar riskju tkun ċara ħafna u tinftiem ukoll mill-konsumaturi, apparti minn hekk irrid irridu wkoll inqisu illi l-użu tal-kulur jista' jkun sistema sempliċi iżejjed illi taf torħoq ċertu ambigwità parti minn hekk iridu insemmu wkoll riskju ieħor ġifieri illi minħabba konstruzzjoni komplessa il-klient ma jaqla xejn. That, that must be made absolutely clear. Rridu nkunu ċari xinu il-kost relatat ma' font jew inkella xinu ma' il-kostijiet amministrativi oħrajn. Dan it-tip ta' informazzjoni ħafna drabi eh, ma jkunx disponibli għal manifatturi tal-prodotti, però jistaw jirċivu din it-tip ta' informazzjoni permezz ta' annes dwar l-ambitu illi għandu kopri wkoll il-prodotti kollha. Irridu nifukaw iktar fuq il-prodotti ta' investiment, però anki fuq il-sovereign bonds kif ukoll il-kontijiet ta' tifdil. il ħarsien ta' madwar 1100 euro anka relatat mal-kids. Anka l-użu ta' dokumenti oħrajn, per eżempju tal-prospett prospectus li għandu bikun inklużi fil-kits, numru ta' eh, investituri differenti, u, għalek għan possibli nqodu nħarsu l id-dettalji kolla illi jmorru li l-in mill-informazzjoni tal-kit u importanti u koll illi nqisu l-istabilta fiħdan investituri differenti Aparti minn hekk irridu jisu kol dokumenti differenti meta jeżistu fondi differenti u kol. Għanna ikonna iktar informazzjoni permezz ta' cross-reference. Good, thank you very much. Um, Mr. Handel, did you want to... Grazzi ħafna u xi kummenti oħra. Grazzi ħafna sur President, is-Sur Koferati jixtieq jirringrazzja lir rapporter dwar dawn il-kompromessi għaliex naħseb li nistgħu nagħmlu iktar negozjati fuq dawn il-kompromessi diġà ilħaqna ċertu ftejjin, però hemm ċertu kwistjonijiet pendenti li rridu naħdmu iktar fuqhom sabiex noħolqu sitwazzjonijiet adegwati m'hemm l-ebda ftehim sa issa fuq il-kwistjoni tal-ambitu ta' din id-direttiva. Punt essenzjali għalina huwa illi din id-direttiva għandha tkopri ħafna prodotti eh, ta' investiment u finanzjarji. Apart minn hekk kwistjoni oħra importanti hija dik tal l-obbligazzjoni kif ukoll il-pis tal-prova, kif ukoll il-ħsara li tista' ssir minn aspetti bħal dawn kwistjoni li rridu naqblu fuqa u li għanna bżon istrumenti adegwati eh, għalija li il-konsumatur mandon bizziet informazzjoni fuqa aħna kontra dawk li jgħidu li eh, huma eh, u wisqolin meta tqis il-profitti li jsiru f'dan is-settur u kif ukoll illi l-fornitur qegħdin f'pożizzjoni illi, illi jiffokaw fuq il-prodotti tagħhom stess dan biex ikon aktar trasparenza. Fornituri m'għandhomx jinjoraw dan l-aspet. Aparti minn hekk hemm ukoll il kustjoni tal-riski, l-użu ta' indikaturi ta' riski li jkunu ċari għaliex dawn huma eh, opportunitajiet illi jistaw jagħtu l-konsumaturi iktar informazzjoni dwar kif il-proċeduri jistaw jaħdmu iktar informazzjoni fuq il-prodotti illi jistaw jinxtraw. Fl-opinjoni tagħna r-riski jridu jkunu ċari b'tali mod li l-konsumatur jista' jikkompara il-prodotti differenti u jagħmel l-ħjar deċiżjoni tal-investiment. U għalhekk il-fornituri għandhom jagħtu din it-tip ta' informazzjoni biex il-konsumaturi jaraw trasparenza Dik għandha tkun is-sitwazzjoni ideali sabiex il-konsumatur jagħmel l-għażla tiegħu. Grazzi ħafna, jina naqbel mal pożizzjoni tiegħek, però minnaħa l-oħra fl-kompromess artiklu 6 inti qed titkellem mod konċis eh, iktar minn tliet paġi, ma nafx hekk hemm kontradizzjoni hemmhekk. Jiġifieri jekk qed naqra Fuq tliet prodotti rrit naqra disa' paġni. U għalhekk in-nies ħajkollhom bżonn ħafna ħafna ħin biex jgħaraw n nosi tiegħek, però dawn huma eh, parti mid diffikultajiet li qegħdin naffrontaw dimna dan għaliex nafu x xol li sar eh, f'dan il-kumitat qabel, ħadimna anka fuq il-limitazzjonijiet tal-informazzjoni tal-konsumaturi kemm komplessa u il-konsumaturi mhux tal-li m'għandhomx informazzjoni laqas biss jaqrawha. U naħseb il-numru ta' idejat li semmew hawnhekk huma relevanti ħafna u kurjus nisma' dak li għandha tgħid il-Kummissjoni qabel l dan il-punt għaw xi kummenti oħrajn qabel naddi l-mikrofonu l-Kummissjoni biex tatina il-pożizzjoni tagħha dwar dan il-fajl. Grazzi ħafna. Shadow Rapporteurs. Ringrazza Rapporteurs e Shadow Rapporteurs tal-appoċ li il-Kumitat qed għallin il-proposta. Eh, l-emendi jina studjajtom b'ħafna interess eh, mixin fid-direzzjoni it-tajba fuq il-punt eh, ewlieni tal-kommenti, mela fuq l-ambitu l għenet L-ambitu ovvjament huwa eh, xi ħaġa kussjoni importanti ħafna. Meta aħna nagħtu definizzjoni tal-ambitu ta' dan il-pakket ta' prodotti, dan minni aħna minħabba li dawn il-prodotti huma komplessi ħafna biex jiffimhom il-konsumatur. Aħna nifmu li hemm diskussjoni dwar eh, l-estensjoni Eh, raġonevoli tal-ambitu imma jekk aħna ħan espandu zzejjed allura ħanaslu f'sitwazzjoni illi ħafna eh, prodotti jiġu inklużi u il-kid allura ma jibqax tajjeb il istruttura tiegħu irridu eh, ikonna nirranġawha biex indaħlu l-prodotti kollha. Aħna lek lesti illi niddiskutu mal-Parlament u mal-Kunsill dwar dan nirridu noqogħdu attenti illi eh, ma, nimminawx dan il-kid dan li tiegħu li jkun ikun eh, sempliċi għanna il-KII. Dan huwa eżerċizzju li mulli l-in mill Qabel ma aħna natu definizzjoni eżatt tal-kuntest, aħna ovvjament għamlu it-testjar fuq il-konsumaturi fl-istati membri dwar it-tul tal-kid, il-Kummissjoni tippreferi illi E kolla il definizzjoni flat fuq it-tieni livell għax hawnhekk huwa diffiċli e, li wieħed jagħmel id-dettalji anke wara d-diskussjoni li aħna kellna ma' leżma dwar dettalji oħra li saru fl-emendi għalkemm aħna maħniex qegħdin ngħidu li ma naqblux magħhom inħossu li dawn għandhom jitlu flatti tat-tieni livell jekk aħna indaħlu xi stqarrijiet l għawnek, hawnhekk jista' jkun li nxekklu x-xogħol u inxeklu l-irfinar tal-detalji, eh, ġifiri fuq il-lowel level, naqsu mid detal unħallu id detal għattini level, kif kien maqsub minn qabel. Aħna interessati u kol eh, fil-kustjoni ta' xinuwa il-rwol tal-intermedjarju dak, il-rwol tal-fornitur tal-prodott. Il-fornitur tal-prodott kollu dan il-font u jkollu dan eh, il-dokument ta' informazzjoni kwistjoni ewleni. U irridu naraw ir-responsabilta fuq min taqa. Mela, aħna ħsibna ħafna dwar dan u naħseb li huwa importanti ħafna illi il-konsumatur ikun jista' jindirizza dan b'mod sempliċi. Il-konsumatur mistax jiġi sforzat li jidħol f'ċertu affarijiet il-ġlieda titistir, hemm il-manifattur tal-prodott, ovvjament eh, il-mbat eh, l-informazzjoni minna ta' min jgħati ibbieħ palma kena fil-kastal mifid. Aħna lesti li niddiskutu ma'kom, irrid ikun hemm mod sempliċi ta' kif il-konsumaturi se jindirizza lill-intermedjarju jew lill-produttur imma ma jistax ikun jispiċċa fit tilwin bejn it-tnejn. Mbagħad għandna wkoll eh, il-twissijiet dawk qed iseħħu traffic lights u sinjali ta' sinjali ta' twissija. Ovvjament dan il-kid, dan il-key information document huwa qisu naqra maġija. Qed nippruvaw aħna nagħtu taqsira tal-prodotti differenti. Eh, huwa diffiċli, mhux impossibbli ma diffiċli. U eh, xi twissija hija importanti li jsir ovvjament. Affarijiet huma komplessi ċertu it-traffic lights jisaw ikunu homor jew ħodor. Imma dawn id-dettalji dwar il-prodotti iridu jsiru flimkien ma' jopa u ma' leżma u anka wara li jsir it-testjar mal-konsumaturi jista' jkun hemm indikazzjonijiet oħra fid-direttiva ta' xista isir imma aħna nipreferu illi ma jkonniex ħafna dettal biex ikonna il-flessibilta illi nelaboraw l-affarijiet nelaboraw il-prinċipi, imma ovvjament dan dejjem fl-imkien mal-autoritajiet tal-qasam finanzjarju. Naħseb jina minna ħati daku mal-kommenti kollha li għandix namel. Grazie ħafna kont komprensiv ħafna fil-risposta tiegħek aħna wkoll nilqgħu E, il-fat li ħajsir l-testjar fuq il-konsumaturi anka biex aħna nandu l-messaġġ li ċittadin u l-konsumatur għax aħna dak li nixtiequ nagħmlu ovvjament. E, L-Onorevoli Koferrati tixtieq tikkummenta fuq xi punti u anka fuq l-iskeda. Grazzi President punt wieħed ta' malajr e, l-iskeda iż-żmien niskadu ta' żmien huma dak li qed qabel, ġifiri ħajkun hemm il-laqa li jmiss ma' shadow reporters qabel ma ssir il-votazzjoni li ħassir fil-25. L-unika punt mbagħad li xtaqt nagħmel huwa ovvjament ħaniħu l-risposti ta'kom, l-opinjoni ta'kom l-onorevoli panzeri kif għamiltu, kif għetu għom intom, eżat, il-sujġet tal-ambitu mhux biss huwa wieħed ċentrali imma huwa eh, kwistjoni sensittiva. Huwa veru li jekk nestendu l-affarijiet nistgħu nagħmlu l-ġestjoni ħafna aktar diffiċli ma veru ukoll illi jekk nestendu l-ambit u l-kamp ta' applikazzjoni b'mod raġonevoli, ifisser illi l-konsumaturi jista' jqabbel aktar prodotti u jekk persuna tkun tista' tqabbel il-prodotti differenti, eh, Allura, wieħed ikun eh, jaf eżattament x'għażla qed jagħmel. U naħseb li dan il-punt huwa importanti, ġifiri l-estensjoni tal-ambitu huwa importanti palma saret f'ċirkostanzi oħra. Ħafna mill-kollegi fil-fatt din appoġġjawa jiena eh, nirringrazzjakom u anka ħanaddi il-kummenti tagħkom lir-rapporter. Grazzi ħafna. Eh, grazzi tal-li inti ħadd il-post ta' panzeri eh, b'mod ta' sektajer. Mela, nadottaw l-opinjoni bil-kompromessi kollha fil-25 ta' April u il-data eh, ta' li kon ħatkun f'Mejju, jiġifieri ma tantx baqgħaż, jiġifieri intom dak il-żmien li jibqa' tridu tibqaw taħdmu fuq id dan. Dan jekkonkludi x-xogħol tagħna ta' dalodu nixtieq nirringrazzja lill kummissjoni tal-li ġiet hawnhekk bl-esperti tagħha illi tawna l-pożizzjoni tagħhom il-laqa tal-kumitat se tkun fl-24 u l-25 ta' April ħajkonna erba' sezzjonijiet li jibdew fid-disa u jispiċċaw fis-sitta u nofs Jina ħerqani narakom dakinar u nixxieq nirringrazza lil eh, daw kollha li kun qegħdin iseguna minn fuq l-internet u ħerqani nerġa' niltaqa' eh, B'dan il-mod ġifieri fuq l-internet fil ġejjini. Grazzi ħafna.